Buongiorno a tutti. Iniziamo i lavori della Commissione. L-odwa tajba l-kulħat se nibdew bil-ħidma tal-Kumitat tagħna ta' din l-aħħar sessjoni tal-Kumitat qabel ma nifqu tajjel tas-sajf. Spiċċajna l-laqa tal-koordinaturi u matul din il-laqa. Aħna evalwajna bosta kwistjonijiet ta' ċertu importanza għal-Kumitat tagħna. aħna ħadna xi deċiżjonijiet marbuta mal-kwistjoni tal-liġi tal-istut Spanjoli li ser nittrattawa fil jmiss tal-koordinaturi biex imbagħad inkunu nistgħu niddeċidu kif se navanzaw fil-konfront tal-petizzjonijiet marbuta ma' dan. Qed lill kollegi wkoll dwar il-ħtieġa illi nibdlu l-agenda tal laqgħa tal kumitat ta' settembru wara li l komissarju Sefkovic tagħna disponibilità tiegħu biex jintervjeni hawnhekk fil laqgħa tal kumitat u għalhekk biddinna xi punti fuq l-aġenda. E poi abbiamo esaminato eh, Imbagħad evalwajna wkoll xi kwistjonijiet marbuta mal-kwistjoni ta' Ċipru. Il-petizzjoni fil-punt 14 tal-aġenda tal-lum kwistjoni tan Nord Stream, il-żjara welva u żjara ġewwa l-kampanja ser neżaminaw illum biex naraw jekk għandix bżonn nagħmlu dibattitu f'din il-Kamra biex imbagħad naslu għal deċiżjoni u votazzjoni fil-laqa tal-Kumitat li jmiss. Il-kollegi Gruni u Wieland ħabru illi ma jistawx ikunu preżenti għal raġunijiet personali. Għal dastant mux ikħajkunu preżenti għawnek fil-Kumitat Nishtiq nżid ukoll li l-kollega Valjan il rapporter tal-opinjoni tal-abbozz tal-budget ma tistax tkun preżenti minħabba saħħa tagħha u ser tiġi sostituita mill-kollega Nikolaj. Per quanto riguarda il eh, punto 10, eh, su richiesta dell'on... Dwar il punt numru 10 fuq, fuq talba tal-onorevoli Jankis, se niposponu l-eżami ta' din la bosta opinjoni. Il-rapport punt numru 9 tal-agenda marbut ma' rapport paljadeli dan il-rapport mhuwiex tajjeb u diġa edin inqasmu il-karti tajbin. Għan prezenti il-firmatarju tal-petizjoni de Klerk illi ser jitkellem biex jagħmel l istqarija tiegħu. Hawn preżenti magħna wkoll il-firmatarju tal-petizzjoni punt 14 is-Sur Klein. Dwar punt 19 ir-rapport dwar il-missjoni ta' sejbiet ta' fatti ġewwa Welva din ser tiġi approvata fl-aħħar tas sessjoni ta' dalodu fuq talba tal-kollega Majer illi jressaq żewġ emendi. Ġew aċċettati dawn l-emendi tiegħu mir-rapporter. Wara nofsinhar ser ikonna preżenti hawnhekk bosta petizjonanti ser ikunu preżenti l-awtoritajiet lokali u nazzjonali wkoll għad-diskussjoni dwar ir-rapport dwar iż-żjara ġewwa il-kampanja ser ikun il-kunsillier reġjonali Giovanni Romano. Aħna tqajna miegħu flaqa formali tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet, tajna miegħu diġà fix-xahar li għadda biex aħna intemmu ismieħ li aħna konna programmajna għazjara ġewwa reġjun tal-kampanja. Ser ikun hawn il-petizzjonanti wkoll tal-marbuta mal-punti 17 u 18. Jekk qatt ma joġġezzjona mela allura l-aġenda tal-lum hija approvata. Għanna wkoll l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa tal-komitat li għaddiet, laqa tal-wihet tal-4 ta' Mejju u tal-31 ta' Mejju u l-ewwel ta' Ġunju. Jekk ħadd ma jġezzjona mill allura napprovaw dawn il-minuti. Allora passo al punto 6. Sena e- Se ngħaddi punt numru 6. Difiri dwar il-votazzjonijiet dwar l bosta tal-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011. Sul parere? No, no. Kollega Jar. Il-kollega Jar. Jina xtaqt nikkommentat fuq fu uh, l-emenda dan huwa punt illi uh, ġi repetuta hawnhekk qed naħdmu ma' tajjeb iva, mela xtaqt li ninkludi emenda orali minnaħa tal-partiti. Uh, u uh, li kienem konsens dwaru. Dan f'artiklu 2 ta' test li issa qed jgħid illi għal uh, l-2000 u l-12 li applikata l-2009 bżida ta' 5% u uh, percentaċ għal 2010 Aħna nixtiequ illi f'artiklu 2 nżidu eh, din is-sentenza, però il-kriżi soċjali u ekonomika il xogħol tal-istituzzjonijiet Ewropej eh, tillimithom sal axħar u għalek dan kopja ta' din il-proposta uh, eh, indbatet u jek ma jkunx um, oġġezzjonijiet nixtiequ li għaw wkoll f'din f'dan il dokument Also merken schon, äh, Frau Augenbier, bitte? Uh, du hast gesagt, auf ein Maximum auf ein Minimum. Auf ein Minimum, auf ein Minimum ja muss mich nochmal entschuldigen, ja, ich habe gerade festgestellt, mir fällt auch der Kaffee heute Morgen. <laughs> Niskuza ruħi, il-kaffee donna mux għat jahdem dal-ħodu. Rrit nejt li jillimitaħ mod minimu, mux massimu. Pero jina ħandresa u l-kom bil-miktub u kol. Il-kollega Ogen, għandi kummenti ieħor. Naħseb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 Grazzi, Signora President. Tina nemmen il-din rakkomandazzjoni din l-emenda hija waħda normali fejn aħna niddiskutu dwar li maniġar normali tal-istituzzjonijiet. Għaliex kull istituzzjoni għanda l-opportunità illi tonfo il-flus mill-budget u tnaqqas l-infieq. Iżda jina nemmen illi din l-emenda orali ma żidx ma tagħtix valur miżjud li rapport Allora possiamo mettere in votazione l'emendamento. Mela, allora nistgħu nivvutaw dwar l-emenda Iva, il-kollega, jekku possibli naser prova Nipprezenta rapport fissem il-kollega tiegħi li għandha problema bil-vuċi tagħha musax kun tkun preżenti hawnhekk, eżis kollegi. L-Ombudsman Ewropew kompla jeżerċita d-dmirijiet tiegħu mod bilanċatu b'mod enerġetiku kemm fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-ilmenti u li jagħmel l-inkjesti kif ukoll fil-rigward ta' relazzjonijiet kostruttivi mal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet. L-Ombudsman inkoraġġixxa ċittadini Ewropej biex igawdu mid-drittijiet tagħhom fir-rabta ma' din l-istituzzjoni u dawn l-entitajiet. Jekk ikun hemm xi amministrazzjoni ħażina fl-2009 rajna li din kienet sena ta' sew pożittiva kien hemm inkjesti li saru malajr grazzi ta' riżorsi umani addizzjonali u metodi innovattivi. Biex ikompli um, jaqdir kompitu tiegħu b'mod effettiv l-Ombudsman Ewropew jevalwa l budget tiegħu għas-sena finanzjarja 2011 irrid ikun ta' 9 miljun euro. Mżida ta' punt 7-0 meta mqabbel mal-budget tal-2010 dan mhux titjib sinifikanti Mish zida sinifikanti u jina napoġġawkom il-intom tapoġġaw din iż-żieda. Jina napprezza l-attività tal-ombudsman, jina mish qed nitkellem dwar l-attività kollha tiegħu għaliex dan mhux il-kompetu tiegħi. Iżda jiena nemmen illi it-talba finanzjarja għall-Ombudsman Ewropew ser tiżgura illi huwa ikun jista jaqdi id-mirijiet tiegħu b'mod ċira u jagħmel il-kompiti tiegħu b'mod effettiv. Jiena nirrikmanda li intom tappoġġaw dan ir-rapport u tivvutaw favur. Ringrazio la collega Nicolai e vi chiedo scusa. Nishtiq nirringrazzja l-kollega Nikolaj, nishtiq nitlob skuża ta' din it-taħwida żgħira li kellna, imma kelli nagħti l-mikrofonu lil kollega ieħor qabel kollega Nikolaj, imma ma kontx lesta għall-intervent tal-kollega Jar. Allora biddinna l-ordni. Issa dwar l-emenda illi ressa l-kollega Jar, l-emenda orali. Jiena nishtiq niftaħ il-votazzjoni minu favur. Minu kontra. Astensjonijiet. Emenda għaddit. Bat għanna emenda mresqa mill-kollega Vertman. Din hija emenda teknika hija marbuta biss mat traduzzjoni għal Ġermanis jekk fimsew. Ser nifutaw dwar l-emenda mresqa mill-kollega Vertman minu favur kontra astensjonijiet l-emenda taddi. Issa ser nivvotaw dwar ir-rapport minu favur kontra astensjonijiet rapport għadda. Grazzi sena għaddu għal punti li mis fuq l-agenda għanna il-rapport annwali 2009 tal-Ombudsman Il-rapport minnu hija responsabbli l-kollega Nedelċeva, jekk ġoba. Grazzi, Signora President, jena nixtieq nibda billi nfakkarkom illi kull sena l-Ombudsman jippreżenta rapport ta' attività tiegħu għas-sena ta' qabel, fl-2009 kien hemm fattur importanti ta' min juhu nota tiegħu bit-trattat il-ġdid dwar il tħaddim tal-Unjoni Ewropea. L-Ombudsman ser jiġi maħtur mill-Parlament Ewropew. Dawn iż-żidiet huma importanti u jagħti importanza wkoll il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. ġi rapport ġi imressa l-President tal-Parlament f'April tal-2010 u ġi hawnhekk fl-4 ta' Mejju. Jien nixtieq nibda billi nfakkarkom dwar dak illi għadna fl-iskamblu inizjali ta' femiet. Naħseb li dan jippermettilna biex aħna ikonna idea ġenerali tal-elementi li nirċivu u xieġri meta jkunem xie xi suspett li kunem amministrazzjoni ħażina minna tal-istituzzjonijiet. Kien hemm tnaqqis minn numru tal-menti li jirċivi l-Ombudsman. Kienem 3406 il-menti fl-2008 xifti tinqas inqas 2009 u domna 13 il xahar biex niddeċidu dan fl-2008 u 9 xur fl-2009. Jiena nemmen li l-missjoni tal-medjaturi nistan usu minn żewġ perspettivi l-ewwel net lan legali ġifieri bil-garanzija rispett tal l Ewropej li daw jagħmlu ġifieri għad-drittijiet ehm, tal-fundamentali. Dan ovvjament huwa is-sens ta' xogħol tal-medjaturi u issa wasalna fi żmien importanti bid-Trattat tal-Lisbona u l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali qed naraw li jista' jkun li dawn huma ehm, kontra xulxin għalhekk jiena nitlob li l-bażi legali insaħħuha biex kun nkunu liktar iktar kif suppost. Il-medjatur jekk ikollu din il-bażi legali iktar ċerta irid ikun autonomi l-istituzzjonijiet Ewropej b'dan il-mod ikun jista jara fejn ikun hemm amministrazzjoni ħażina meta ġifiri jkunu diġan tużaw kull rezoluzzjoni. Il-paragrafu il-paragrafu eh, fuq dan is-suġġett fil-rapport tiegħi, u mbagħad it-tieni għan għal-medjatur hija importanti li jipromovi l-kultura tas-servizzi li ma sibux moċċar fil-trattat. Imma ovvjament huma l-istituzzjonijiet jrid jaħdmu għal dan biex niggarantixxu daw irridu naħsbu f'żewġ affarijiet importanti. Il-medjatur jrid kif qed ilu jagħmel dan din iż-żmien jara li naslu b'mod amikevoli ġifiri l-ewwel soluzzjoni għandha tkun waħda mikevoli. mbagħad irid ikompli b'isforzi tiegħu bil-komunikazzjoni sabiex iċ-ċittadin propo l-ewwel qed ikun informat bid-drittijiet tiegħu u jara wkoll li jiġu rispettati il-proċeduri mhux biss ikun jaf dwarhom. Jiena issa jekk tippermettu li nedilkom li il-riżultati huma pożittivi dan joħroġ tajjeb mir-rapport tiegħi Imma għandi u kol ċertu rakkomandazzjoniet l ewwel net fuq il-netwerk tal-medjaturi Ewropej li fl-opinjoni tiegħi għandna niżviluppawha. sviluppawha. Paragrafi 21, 22, Ir-rwol tal-medjatur Ewropej huwa wieħed importanti u l-medjaturi u l-entitajiet li jistaw jaħdmu fl-imkien, jagħmlu kuntatti bejnietom, jaħdmu fl-esperjenza u l-prassi tajba aħna rajna li meta l-istatistiċi ma jkunux tajbin, meta jkun hemm il-medjaturi nazzjonali jieħdu ħsieb każi, imma naħsbu li biex l-istituzzjoni kienu jaħdmu tajjeb, li komunikazzjoni hija ħaġa importanti u rridu nisistu fuqha. Ovvjament, jisiru ċertu seminars, il-newsletters jidbatu, b'dan ovvjament l-informazzjoni taddi, imma jien jidrili li dan il-network nistgħu ntejbuh, speċjalment jekk aħna nwaqfu u ntejbu il-relazzjoni bejn il-medjaturi Ewropej u nazzjonali, il-parlamenti nazzjonali wkoll u wkoll jekk ikun hemm portal permezz ta' l-intranet bil-data. Jiena rajt ukoll li nsemmi l-inizjattiva ta' ċittadini u r-rwol tal-medjatur dan jista' jkollu fil-perspettiva amministrativa fil-proċedura u fuq dan l-aspett huwa importanti ġifiri il-proċedura ta' mill-sibilità u ta' li wieħed ikun jista' jirċievi il-proċeduri. il proċeduri dakin l-affarijiet li nsibu fil-rapport, ovvjament qabel nagħlaq nixtieq nsemmi l-aħħar ħaġa jien qed nissuġġerixxi li meta qed nirrevedu regolament finanzjarju jkun hemm kumpens finanzjarji qed narraw kemm huwa importanti dan is-suġġett mit-taħdidiet li għandna imma dan il-paragrafu jiddependi mill-messaġġ li rridu nibatu li ċittadin iġifieri li ħafna drabi ċertu dowmin, min li għaċ-ċittadin jidher li huwa twil ħafna. Nixtieq li narraw forsi jkun hemm xi kumpens għal dan biex nerġgħu nagħtu fiduċja li ċittadin. Mhix ħaġa faċli. Se hawn jiena E, dispozizjoni ta'kom biex nilqa l-mistoqsijiet, il-kritika u kummenti ta'kom u jina l-esta nilqa kull tip ta' proposta il-skadenza hija l-6 ta' settembru għall-emendi u mbagħad il-vot fil-kumitat tagħna jsir fil 29 Grazzi ħafna. Ci sono richieste di intervento? Għamxie tal għall-aktar interventi, il-kollega Oken. Nishtiq nirringrazzja li rapporter Naħseb li hija ħidma eċċellenti u importanti immens li aħna nkomplu natu dan l-appoġġ permezz tal-Ombudsman u tajjeb li konna dawn il-prattiċi tajbin, l-amministrazzjoni tajba għaliex ta' bilħaq neħtiġuhom. Kif nistgħu naraw il-Kummissjoni ma tantx tinsa f'pożizzjoni sigura meta hija titratta id-dokumenti. Din hija battalja lila għaddejja li jini li naħdem mal 20 sena fil-Parlament Danis. U għaw prattiċi ħżiena. Qegħdin naraw illi aħna nirbħu każ inkun qed niċċelebraw u sena wara jarġejna laq kollox u għalhekk irridu nappoġġaw din il-biċċa xogħol u jiena napprezza ħafna l ħidma li saret ehm, al collega Busuttil chiedo se ehm, possiamo dare prima la Nixti nistaqs il-kollega Busuttil jekk l-ewwel nistgħux nagħtu l-kelma lir rappreżentant tal-Kummissjoni un-bat min talab jitkellem jista' jitkellem. Three things. Grazzi, Signora President. Tlet affarijiet li verament huma importanti f'dan ir-rapport u ehm, l-enfasi li naraw fej qegħdin il-problemi ta' natura strutturali, naħseb li dan huwa punt li għandna nilqgħu, naħseb li huwa importanti li metodu tajjeb kif naslu eżattament fil-qalba tas suġġett u mhux noqogħdu ikonna approċċ separat. Anki l-enfasi fuq il- riżultati eh, mtejba, naħseb li xejna hawnhekk anki fuq il-problema tal-żmien tad-domin anki minnaħa tal-Kummissjoni konna qegħdin nisħu fuq dan. Parir issa fuq il-paragrafu 18 fejn inti qed eh, tissemmi li meta jkun hemm ħafna dowmien forsi jingħata kumpens finanzjarju is-suġġeriment forsi jista' jidħol bħala emenda tal-regoli finanzjarji. Imma ir-regoli finanzjarji jitrattaw kif u l-kome ta' kif aħna nużaw il-budget u mhux imbidlu il-kontenut jew indawru l-affarijiet inkwantu għal kontenut anki jekk wieħed irid iwaqqaf ċertu pagamenti għal tranzazzjonijiet li jkunu damu kellna bżonn direttiva ta' dik li msejħa lej payments għal pagamenti li jkunu damu, li jkunu tard. Għalhekk ma rridx li tqawwu qalbkom eh, tqaw qalbkom iżejjed li jirnexxilkom taddu dan bħala emenda tal-budget. Ma naħsibx li huwa l-każ hawnhekk. Nirringrazzjak, Sinjura President. Grazzi, issa is-Sur Buzuttin. President. Ehm, Nishtiq nibda jien ukoll billi nifraħ ix-xogħol lill-kollega Nedelċeva, xogħol ehm, tajjeb ħafna illi għamlet u għal-preżentazzjoni interessanti illi għada kif tatna. Jiena naqbel magħha wkoll illi l-uffiċċju tal-Ombudsman huwa uffiċċju mhux biss importanti, imma huwa uffiċċju illi jagħti riżultati tajbin ħafna għaċ-ċittadini u naħseb illi importanti li dan il-Kumitat jagħti l-appoġġ sħiħ tiegħu lill-uffiċċju tal-Ombudsman għaliex bekk ikun qiegħed jibgħat messaġġ ċar liċ-ċittadini illi l-ilmenti tagħhom aħna natu kasom u rridu naħdmu dwarhom. Punti li xtaqt inqajjem jien huma tlieta. L-ewwel nett, nixtieq naqbel ma, ma Sinjura Nedelċeva imma anki mal-kellima uh, eh, Oken illi eh, enfasizzaw fuq il-ħtieġa ta' l-implementazzjoni. Naħseb illi aċċenn importanti li rridu nagħmlu f'dan ir-rapport hu mhux biss illi jkun hemm riżultati, imma li naraw illi mbagħad il-deċiżjonijiet tal-Ombudsman jiġu fil-prattika implementati. Għaliex inutli jkollna ħafna deċiżjonijiet pożittivi fuq l ilmenti taċ ċittadini jekk imbagħad dawn id-deċiżjonijiet ma jiġux segwiti fil-prattika permezz ta' tibdil illi jirrifletti deċiżjoni tal-Ombudsman. It-tieni punt li xtaqt insemmi huwa dwar l-inizjattiva taċ ċittadini. Jekk qed nifhem sew, um, Sinjura Nedelċeva qiegħda tgħidilna illi għandu jkun hemm rwol tal-Ombudsman fil-proċedura li bija naslu biex naċċettaw jew ma naċċettawx eh, proposta ġejja miċ-ċittadini taħt il-kappa ta' l-inizjattiva taċ ċittadini. Naħseb illi dan huwa punt interessanti ħafna, pero naħseb illi dan il-punt irridu noqogħdu attenti illi nitkellmu dwaru fid-dettall fil-kuntest tad-dibattitu illi għadu se jsir dwar l-inizjattiva taċ ċittadini. Naħseb illi huwa interessanti il-proposta eh, illi ikunem hemm involvument tal-Ombudsman eh, fil-mod ta' kif nażlu li ma inizjattivi eh, huma tajbin eh, jew ammissibbli jew li ma inizjattivi mhumiex ammissibbli, però naħseb li wieħed jista' jikkonsidra wkoll ir-rwol pereżempju tal-kumitat tagħna stess. Għaliex m'għandux ikun il-kumitat tal-petizzjonijiet illi jkollu rwol marbuta ma l-azla jew l-ammessibilità ta' l-inizjattivi ta' ċittadini. Ġveri, l-appell tiegħi u illi ma nesprimux ruħna fuq dan is-suġġett b'mod ta' stant ċar qabel ma jkollna id-dibattitu dwar l-inizjattiva ta' ċittadini. L-aħħar punt u nikkonkludi hemm huwa dwar il-kwistjoni tal-kumpens finanzjarju f'każ ta' dewmien. Jiena nifhem illi ovvjament huwa onorabli ħafna illi tajt illi ċittadin illi jdum jistenna għandu jiġi ikkumpensat, pero naħseb illi dan irid isir fil-kwadru tal-leġiżlazzjoni finanzjarja maħsuba apposta għalhekk u mhux sempliċement impoġġuh fir-rapport annwali tal-Ombudsman. Grazie ħafna. Bolsonaro. Grazie, onorevole Presidente аз искам да благодаря за нашата, наша българска колега за нейният рапорт. Jena nishtiq nirringrazzja il-kollega tal-Bulgaru u se nitkellem bl-Ingliż. Jena għandi kumment il-rol u l-kompetenzi tal-Ombudsman Ewropew għandna nilqawhom. U nixtieq nikkonferma il-bżonn biex inkunu iktar trasparenti ġifiri dwar il-kompetenzi tal-Ombudsman fil-Istati Membri tagħna għax hawnhekk l-Istati Membri kif ukoll l-Ombudsman Ewropew ma tantx nafu dwaru. U kif għadu kemm għal sur Busuttil għadu kmini wis biex nejdu li l-ombudsman għandu jkollu deċizjoni dwar l-ammissibilità tal-inizjativi ta' ċittadini. Meta wieħed jitkellem fuq il-passat imma li wieħed jgħid minn qabel kif għandu ikunu l-affarijiet iġifiri dwar l-inizjattiva tal-ċittadini, naħseb għadu bikri wis biex wieħed jagħti deċiżjoni daqshekk ċara Umbat flimkien mal-Kummissjoni mal-Kunsil naraw kif se tiżvolġi din l-inizjattiva wara ġifiri li din tkun żviluppat Naraw fej se jidħol l embudsman Ewropew. Suġġerimenti l-oħra huma tajbin, jiena konvint li flimkien ma' xogħol li jagħmel dan il-grupp, eh, il-gruppi tagħna naħseb ix-xogħol se jkun siwi. Grazzi. Jan, wezi auch von meiner Seite ist ein wunderbarer. Sorry. Għanżon fil-qosor. Għana nista naqbel ma' ħafna punti tal- eh, tal-rapport. Mish kwistjoni illi nillimitaw Il-kwistjoni illi ikonna aktar applikazzjoni ġenerali tal-fondi. Il-kollega realizza li uh, għaddej minn moment uh, partikolari fejt l finanzi. Punti juħara diskussjoni li anka semma s Sur Bozzettil illi uh, l-ombudsman mannix naslu l-konklużjonijiet dwar dan ir-rigward qabel ma konna l-inizjattivi minna ta' ċittadini l-konklużjonijiet tagħhom. Aħna nixtiequ illi il-rapport eh, nediskutu imma ma naslux għal konklużjonijiet qabel il-ħarifa. Jekk aħna ser eh, namlu hekk, jekk aħna ser eh, naslu konklużjoni tagħna qabel ma ser nagħtu rwol importanti tal-ombudsman kif ixraqlu fiħdan l-inizjattivi taċ ċittadini u jista' jwassal ukoll għal ħsieb li hemm amministrazzjoni ħażina u għalhekk nitilfu l konċet li nagħtu lok il-leħen liċ-ċittadin. Huwa importanti li nagħtu lok għal flessibilta sabiex eh, anka nagħmluha natu possibilità illi jsir ix-xogħol kif eh, suppost anka fil-Qorti Ewropea kien hemm din id-definizzjoni illi ma neliminawx dan ir-rwol min-naħa tal-Uffiċċju tal-Ombudsman u għalhekk U importanti li ma naslux għal forma konklusiva tar-rapport f'din il-fażi. Ingrazzjare la kollega Nedelceva anke. Jina l-kollega Nedelceva u kon nirringrazzja. Sa neġan tik ċans kellem sinjura. Jina xtaqt ngħid li dak kollu li qalet li semmi fid-dokument ġifiri l-fat li hemm bżonn li nsaħħu il-kooperazzjoni mal-kumitat tagħna anki naraw li x-xogħol tal-Kommissjoni tagħna nassoċjawha mal-inizjattivi tal-Medjatur Ewropew. Naqbel ukoll mar-riflessjoni dwar il-network Ewropew tal-medjaturi. Jina naħseb li din hija entità li verament għanna naħdmu nagħmlu l-almutana biex insaħħuha ta' min ikomplu li nirriflettu fuq dan għax nafu li ħafna drabi il-medjatur nazzjonali ma jikomunikax ma l-medjatur Ewropew imma hemm il- biċċa l-katina tal-network li ma tantx taħdem ukoll fil-pajjiż fl-istat membru. Nalaq billi ngħid li anki jiena ninaqat ma dawk il-kollegi li qalu li huma mħazbin li eh, f'dan ir-rapport illum eh, indaħlu l-inizjattiva ta' ċittadini u ngħidu li ċertu affarijiet qabel qabel eh, nkunu diskutejni ġifiri naraw ir-rol tal-medjatur fej se jidħol anki fuq dan jiena wkoll ma naqnejt li mhux qed naqbel. Sinjura Nedel ċeva ħalli eh, tala fuq il-suġġett. Grazzi ħafna. Pres, eh, Signora President, nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha għax verament hija diskussjoni eh, tajba ħafna, għandna kritika u eh, kommenti. Jiena kont qed nistenna li jintom toqom su fuq dawn il-punti li għadkom kemm tkellimtu u nirringrazzjakom għal dan. Nirringrazzjakom u koll il-Kummissjoni fuq il-pari li taħna dwar ir-regolamenti finanzjarji. Mela, issa, ndur lejkom nerġa biex tagħmlu tres u l-emendi, naraw xlaħjar mod li nieħdu. Fuq l-inizjattiva ta' ċittadini jiena naqbel ma' Simon Buzuttil u mal-oħrajn li tkellmu qalu l-istess affarijiet, jiena naħseb li f'dan l-istadju tajjeb li noqogħdu ftit attenti u mhux nidħlu b'mod eh, iktar ċar u ngħidu mod iktar definitiv kif irridu il-kumitat tal-petizzjonijiet irid jikompli jaħdem eh, jgħat il-kontribuzzjoni tiegħu fil-taħdidiet li se jiżvolġu. Jiena però eh, anki litra intom entuni biex nirfina u nerġa' ngħidilkom li biex nresqu l-emendi għandkom sa' 6 ta' Settembru. Grazzi ħafna. Ringrazzju ancora la kollega Nedelceva. Ringrazzja l-kollega Nedelceva, Nerġa' fakkarkom il-skadenza ta' 6 e, ta' Settembru u mbagħad il-vot sif fil il-29 u 3 ta' settembru ċifri l-laqali mistana u l-agenda xtaqt noqodu attenti eh, li konna dibattitu. Iva, kittini ċans kon ekkon senej. Ġifiri, il-leġenda d laqa ta' li kif kont se ngħidilkom, se jkonna il-kummissarju Mana u se jkun hemm xi tibdil eh, anki ġifiri naraw il-laqa tal-koordinaturi naraw li niddiskutu jekk jirnexxilna li nerġgħu niddiskutu l-emendi nipposponu il-vot ta' dan il-rapport u l-oħrajn li għedin diġa eh, fuq l-agenda għal-vot naraw kif nirranġaw l-agenda tal-laqa tagħna li jmiss anki biex indaħlu l-emendi li kellhom jitresqu. Mela, issa naddi għal punt li jmiss, iġifiri, il-rapport speċjali tal-Ombudsman Ewropew wara l-abbozza rekomandazzjoni tal-Kommissjoni Ewropea fl-ilment 676 tal-2008 nisimaw issa il-deputat Palja Derri. Grazie ħafna, Signora President, jiena nixtieq e, nkun sinċira nedilkom li ma tantx qed e, inħoss niftit komda għax qabduni nagħmel rapport fuq suġġett li ma tantx niltaqgħu miegħu huwa rari dossier li tressa mill-Medjatur Ewropew sabiex il-Parlament Ewropew ikun jista eh, jħares lejn eh, kas fejn il-Kumitat qed juri li huwa indifferenti Iġifiri f'settur fej għanna amministrazzjoni ħażina għankontu għall-istituzzjonijiet Ewropew. Qed ngħid dan kollu għax fi żmien qasir ta' fi qasir kien hemm eh, kollega u rapportijaw dwar kwistjoni li kellha tiġi trattata mill-Medjatur Ewropew. Jiena nammetti magħkom li dan il-rapport kien diffiċli ħafna għax ridna infetqu fuq ħafna dettalji legali. Eh, F'Marzu tal-2007 eh, NGO talbet il-Kummissjoni Ewropea sabiex din eh, kolla aċċess għal ċertu dokumenti li kellhom xaqsmu ma' diskussjoni kellu tisiru ma' partners soċjali taħtidiet li dwar tniġġis eh, speċifiku. al karozzi rridu jaraw 15 il-dokumenti, il-Kommissjoni rifjutat li tagħti tlet dokumenti minnhom li kienet titratta l-korrispondenza li kienet għaddejja mal-Porsche, ġifiri il-kumpanija Ġermaniża tal-karozzi, l-NGO bekk marret għand il-medjatur. Fl-2008 l-medjatur Ewropew eh, evalwa dawn it-tlet eh, dokumenti U il-rizultat kienet li il-Komissjoni ma kellix raġun li eh, ma tatix dawn it-tlet dokumenti. Umbat il-medjator kien għamel abbozz ta' rapport u fej kien qed jitlob li taw dawn it dokumenti lill-NGO u kol biex jiċċekkjaw x'kien fihom dawn id-dokumenti. Skont l-artiklu 228 ta' Trattat tal-Unjoni, il-Kummissjoni il kummissjoni kella xarej biex tirrispondi, anzi tlet xhur biex tirrispondi. U fil-fatt, tliet xhur wara fl-aħħar ta' Jannar tal-2009 il-Kummissjoni talbet em, li eh, kienu inalqu tlet xhur u talbet em, li jittawel iż-żmien. Umbat fil-disa 20 ta' Mejju tal-2009 u l-29 ta' Ġunju tal-2009, ġifri d-disa xhur sħaħ wara li kienet imbdit il-proċedura, reġet talbet li iktar żmien il-Kummissjoni u fil-bidu tal-Lulju tal-2009 il-medjatur bat itra l-Kummissjoni Ewropea fejn talab Eh, biex il-Kummissjoni tispjega li kien qed jiġri fuq din l-affari. Il-Kummissjoni qalet li ma kienitx għadha lesta li tagħti eh, risposta bil-miktub dwar il-verifika ta' dawn id-dokumenti li kellhom imorru għanti l-NGOs u l-affarijiet baqgħu għaddejjin mal-Porsche mbagħad tliet xhur wara f'Settembru il-Kummissjoni informat il-Medjatur dwar id-deċiżjoni li kienet ħadet inkwantu Eh, li tħalli aċċess parzjali parti minn dawn id-dokumenti kienu lesti li jadduhom. Umbat il-Kommissjoni reġet qalet li l-medjatur li d-deċiżjoni eh, għal din dan l-aċċess parzjali anzi ħanerġa eh, ngħid tgħid ħanerġa nispjega tgħid il-kellima. Il-Kummissjoni qalet jiġifieri li l-korrispondenza indbatet ta' traduzzjoni. Din kif li Manduros il-medjatur mbagħad jitlob li il kummissjoni ta' id-deċizjoni fil-bidu ta' Novembru l-ittra kienet għadha ma ġietx tradotta u ma ndbatiċ il-Porsche fl-aħħar tal-2009 il-Kummissjoni il-ġdida iddeċidiet li ta' toħroġ fil-pubbliku dawn l-triq parti minnhom u kull korrispondenza li kienet għaddiet mal-Porsche. Ġifiri, tafu kem eh, eh, għadda żmien imbagħad fl-24 ta' frar ta' din is-sena il-medjatur kien għadu ma natax risposta għal din ir-raġuni għamel l-abbozz ta' rapport li qegħdin niddiskutu hawnhekk illum. Ir-rapport li mbagħad ingħata li biex jiena nkun nista' nistudjah f'Marzu ta' din is-sena. F'Marzu ta' din is-sena il-Kummissjoni ġdida ippermettiet li jkun hemm aċċess għal korrispondezza fl-aħħar ta' Marzu tal-2010 jiena flimkien ma' Sur Arsenis għamilna eh, mistoqsijiet bil-miktub lill-Kummissjoni. U il-mentajna il-fat li ma kienx hemm trasparenza f'din il-korrespondenza kollha għal-fatt li eh, qegħdin nitkellmu jiġifieri fuq xi ħadd li jagħmel il-karozzi fil-Ġermanja u li hemm il-mendwaru li qed iniġġess il-Kummissjoni ma kienieċ qed tkun taġixxi b'mod trasparenti għax ma ħalliċ id-dokumenti li jkunu aċċessibbli. Għalhekk flimkien ma Suraj Senis aħna għamilna ktibna lill-Kummissjoni xar wara il-Kummissjoni irrisponditna u risposta tagħha verament mhijiex hija inaċċettabbli Jiena edha f'sitwazzjoni veru imbarra imbarazzanti għax il-risposta kiella biss 18 il-kelma. U jiena diġa kellimtkom dwar dan. Ir-risposta ma tagħmilx sens il-Kommissjoni terġa' tirrevedi kollox u tibatna għal kwistjoni oħra li eh, kienet mistoqsija ta' deputat ieħor u li mandax taqsam xejn. Għalhekk qegħdin situazzjoni stramba fl-aħħar ta' April wara li jiena kont maħtura rapporter tal-kumitat Tana, il-kummissjoni ma kienieċ għallu ma kienx taf b'dar kollu. Mbagħad fit-18 ta' Ġunju ta' din is-sena l-Kummissjoni batit li itra oħra u din id-darba risposta kienet dettaljata ħafna, kienet fit-tul u din il-litra twila jiena norbota mal-fatt li umbat kienu saru jafu li kont se nkun ir-rapporter fuq din il-kwistjoni u fija risposta qed jgħiduli li li l-kummissjoni eh, il-fat li ma kienieċ rispondit fit tlet eh, xhur ma kienieċ bi ksur tal-artiklu 228 ta' trattat u se naqralkom eh, parti minn din il-litra. Peress li il-korrispondenza kienet għaddejja l-ħin kollu mal-Porsche u qabel ġifiri kienem il-ftajim mal-Porsche. Din l-affari setet tispiċċa qoddim il-qorti u għawnek, ġifiri, nerġaw nsemmu artiklu ta' regolamenti, ġifiri li wieħed irid jispetta eh, l-interessi kummerċjali ta' parti terza, ġifiri, f'del kien kienet il-kumpanija Porsche. Qed naraw li hemm ċertu affarijiet li mhux qed li juru li l-Kummissjoni mhux qed irrespetta ta' il-relazzjoni mal-istituzzjoni l-oħra għax skont l-artiklu 228 il-Kommissjoni bil-fors kella eh, tirrispondi lill medjatur anki jekk tkun ma tkunx risposta aħħarija, xorta ridet tagħti xi forma ta' reazzjoni lill medjatur u kella wkoll tagħti skadenza biss ta' tliet xhur lil Porsche. Porsche kellhom jirrispettaw ukoll dawn l-iskadenzi. Imma il-fatt li l-Kummissjoni ħallit kollox imur marriħ, il-Kummissjoni ma rispettax id-doveri tagħha. Permezz tal-ittra tagħha, il-Kummissjoni qed tiddekjara li din injorat l-obbligi tagħha speċjalment viżavi l-Medjatur Ewropew. jiġifieri dan biksur tal-attivitajiet tal-istituzzjonijiet Ewropej jiena naħseb li b'dan il-mod il-fat kif eh, eh, trattat din il-kwistjoni kollha qegħdin verament il-relazzjoni bejn l-istituzzjonijiet qegħdin jiġu preġudikati. Għalhekk aħna bħala Parlament Ewropew qed nitolbu l-Kummissjoni Ewropea permezz ta' dan ir-rapport qegħdin nitolbuha li jiti tammetti għalfat fatt li dan id domin kollu anki l-mod ta' kif ma rispondiċ il-Medjatur Ewropew qegħdin jirrepreżentaw ksur tal-obbligi li kellha i għalfat li suppost kellha eh, eh, kollha relazzjoni tajbin mas sur Diamanduros l-Ombudsman. Nisperaw li tirranġa dan kollu mal-ombudsman u naraw li permezz ta' dan l-opinjoni jekk il-Kummissjoni ma zomx ma l-obligi tagħha, ma tirrispettax l-obligi u ma ma' mal-medjatur, il-Parlament Ewropew iżomm id-dritt li eh, jagħmel sanzjonijiet u anki sanzjoni finanzjarja fuq eh, ċerti ġifri jpoġġu riservi fuq il-budget. L-ideja ta' dan rapport lan tiegħu huwa li iżom il-prestiġju tal-istituzzjoni Ewropej, anki ir wol li għandhom vizavi ċittadin. Il-Kummissjoni Ewropea għandha ħafna responsabiltajiet hawnhekk u ma tistax tilmenta u tgħid eh, li dejjem hemm ċertu eh, distanza qawwija bejn iċ-ċittadin u l-istituzzjonijiet meta jitaġixxi b'dan il-mod. Trid tirrispetta wkoll il-membri tal-Parlament Ewropew bil-risposta li ma kienx tagħmel sens, ġifri l-ewwel eh, risposta, dan kien juri nuqqas ta' rispett. Mhux biss ġifri lejn il-deputati parlamentari, ma iktar u iktar lejn l-ombudsman u l-Medjatur Ewropej. Il-Medjatur Ewropew, l-Ombudsman, hija l-aħħar arma li ċittadin għandu biex ikun jista' jirrikorri u jġib il-ment. Għalhekk meta inti għandek din ħaġa rari li tiġri situazzjoni bħal din u nisperaw li ma nerġawx insibu ruħna f'sitwazzjoni tantx diffiċli kif sibt ruħi jien eh, għal-vot f'dan il-Parlament. Grazzi ħafna. Grazie alla collega Pagliadelli, la parola al eh, Mr. Grazie, e solo onorevoli Clark. Yes, thank you very well. Thank you very much. Um, dear ladies and gentlemen, um, I would like to thank the committee for giving me the opportunity to provide you with the views of tal-opportunità li jettini uh, din l nressaq il-kas tijaj. Jina xtaq xtaqt u ukoll ma dak li qalet is-sinjor Paljadella diġà illi dan mhuwiex kas wieħed. Sabi meta l-Ombudsman ressa il-kas u dem il-Parlament kien hemm numru ta' kazijiet fej il- uh, Il-Kommissjoni rifjutat l-aċċess għall-NGOs għal ċertu dokumenti. Kas minnom numru ta' NGOs diġa u l-Kommissjoni u dim il-qorti dwar dan il-punt. Ħanerġa mora dan il-kas speċifiku l-Ombudsman ikkonkluda f'Ottubru 2008 illi uh, il-Kommissjoni għamlet ħażin meta ma aċċess lil Friends of Europe għal dokumenti u li tri korrespondenza mal-Porsche. Anka l-fatt li ġi konsidrat li donnom dawn zommaw uh, parzialment moħbijin. Għalek, tiħdu passi biex ġuru implementati il-passi uh, rekomandati minnaħat tal-Ombudsman. Uh, Il-Kummissjoni imxiet ħafna l-qoddim sabiex tipproteġi l-interess tal-Porsche għaspejjeż tal-pubbliku u xaqt indikom informazzjoni oħra sabiex nurikom eżatt kif aġixxiet il-Kummissjoni jew ma aġixxiet, anzi. Għal disa xhur il-Kummissjoni ma tat lebda reazzjoni għal rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman. Kien biss fl-Lulju tal-2009 kitbulu sabiex jgħidulu li għandhom bżonn ta' konsultazzjoni mal-Porsche jekk ikunu jistaw eh, jippubblikaw id-dokument. Mbagħad għaddew sitt xhur sal-2010 sabiex jinformaw lil Porsche dwar ħsieb tagħhom illi jgħaddu parzjalment litri. Huwa veru li kellhom bżonn jiddiskutu ma' Porsche imma dan ħadilhom sitt xhur u mbagħad wara dan il porsh kellhom 10 tiem sabiex resqu l-oġġezzjonijiet minnaħa tagħhom jew anka jresqu l-Kummissjoni qudiem il-qorti. Imbagħad għaddew iktar minn tmien ġimgħat u Porsche kien għadha ma taċ reazzjonijiet tagħha għall-Kummissjoni. Minkejja dan il-Kummissjoni ma ħadet l-ebda pass għal avolja kienu għaddew l-10 tiem u għal darbohra d-dokumenti ma ddewx l-inna minnaħa l kummissjoni kien biss meta l-ombudsman resaq il-petizzjoni qudiem il-Parlament u li anka l-kwistjoni ħarġet fil-xandir anka ta' Brussell f'Marzu tal-2010 mbagħad Porsche u l-Kummissjoni kien f'dak il-mument biss li taw reazzjoni tagħhom billi ħarġu partijiet mill-ittra għaliex partijiet oħra mill-ittrib għaliex partijiet oħra kienu tneħħew. Friends of the Earth stqarret illi huwa fil-interess pubbliku li l-Kummissjoni ma ġebbitx u ma toħroġ b'din l-impressjoni illi qed taħbix informazzjoni u anka ehm, informazzjoni li kien hemm bej Porsche l-Kummissarju Verheugen. Ġimma li għaddiet l-Ombudsman konkluda li l-Komissjoni b'mod ħażin għal qed l-aċċess għal tlet itri tal-Porsche, tlet itri sħaħ, U dan ma jimxiex tajjeb anka fil-mod kif reaġixxiet f'sitwazzjonijiet oħra. E għalhekk il-Kummissjoni wetqet um, ehm, aġir ta' amministrazzjoni ħażina. Mill-lat demokratiku l-mistaqsija l-għalija i għalfejn il kummissjoni eh, tagħti valur il-dan l-informazzjoni u uh, ma tgħaddix lill pubbliku b'mod xieraq. U l-Kummissjoni għada sallu ma tipprova taħbih partijiet kbar mill-litri tal-porġ. Aħna nemnu li dan il-kas speċifiku u anka x-xogħol tal-Ombudsman ehm, u anka l-interess pubbliku jista' jkun garanti taħjar permezz ta' stqarrija ċara u qawwija minnaħa tal-Parlament Ewropew sabiex uh, ma nisalvagwardjawx biss l-interessi kummerċjali ta' kumpanija bħal Porsche. Naħseb li dan huwa kollu fl-interess tal-pubbliku u xtaqt nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Grazie a lei, la parola rappresentante della Commissione. Grazie tassew, issa rappresentante tal Commissione Mark Mais. Euh, merci, Madame la Grazie ħafna, Signora President. Il-Kummissjoni qed tirkonoxxi l-fatt li il dan il-każ ħa ħafna żmien imma xtaqt ngħid li kif qalet tajb il-rapporter dan huwa każ uniku u ma mwix soltu da li jisir relazzjonijiet mal-ombudsman. Aħna, xoltana mal-ombudsman, naħdmu tajjeb miegħu u ma serji relazzjonijiet anki fil-rapport annuali tiegħu l-ombudsman għal dan għal li rekomandazzjoni tiegħu u l-fatt li jitlab jitlob l-informazzjoni eh, u kien kun dan fir-rapport joħorġu li huma tajbin. Din il-każ ħażmien u dan għaliex għax il-Kummissjoni il kommissjoni il kummissjoni ridet qabel toħroġ eh, fil-pubbliku li tri ridet li Porx taqbel biex ma noħolqux ċertu problemi inutli skont ir-regoli ġifiri ta' regolu, ta' regolament. Um, 1949 irridu u kol noqodu attenti xinu ma l-interessi ta' partijiet tarzi f'dan il-kas Porsche ma ridiċ li jinħarġu l-tri għax qed jgħidu li dan kien kontra l-interess kummerċjali għalhekk l-aċċess aħna konna rrifjutajnieh. Wara aħna rġajna konsultajna mal-Porsche meta rajna li kien hemm talba mill-ġdid u il-proċedura tal-konsultazzjoni ħadet iż-żmien għax Porsche għadet eh, tkarkar l-affarijiet u il-Kummissjoni ma damiex tistenna sitt xhur qabel il-konsultat mal-Porsche, kienet il-Porsche li ma rispondiċ, ġifieri fuq dan ma kontux eżatti meta fir-rapport. veru minnu li f'Settembru il-Kummissjoni qalet li mhux se tagħti iktar każ is-silenzju min-naħa tal-Porsche u preparat l-itra biex tinforma l Porsche li kienet E, ta' biss il-kumpanija Porsche għaxar tijiem e, biex tmur il-qorti kek kienet qed topponi għal fatt li kienet se toħroġ li tri imma madana kollu il-kummissjoni sabiex ma e, tmurx il-qorti għamlet l-aħħar tentattiv li dan ġabu iktar intoppi. Ġifiri dan id dom ġara li xaħna għadna nipruvaw ħafna li nikonsultaw mal-Porsche. Litra tal-Kummissjoni fejn informat il-Porsche li se toħroġ litri kienet fi frar. U fil-ħamsa eh, ta' marzu Porsche rispondiet litra tal-Kummissjoni u il-rapport eh, speċjali eh, ħarġu fl-istess żmien għalhekk il-Kummissjoni tammet il-fatt li dan il-każ dam wisq u li huwa uniku u dan mhux se jerġa' jiġri il-Kommissjoni fil-frattemp ħadet miżuri biex dan l-affarijiet ma jerġgħux isiru. U kull tip ta' dowmin li kien hemm fuq każi l-oħra issa eh, sibnilu l-kaptu eh, din kienet l-ewwel darba li l-medjatur kien qed jirrekomenda lil kummissjoni biex joħroġ ċertu itri ġifiri kontra il-fema dik il-fema. U dwar ġifiri korrespondenza ma' partijiet terzi ġifiri għalina u kol kien jisu u kwasi kien ħajħolq preċedent. Kontu għall-litra bil-miktub ta' senjura rapporter, Iva, għanda raġun tgħid li l-ewwel risposta kellha x'taqsam samma mistoqsija oħra li kienet eżatt l-istess bħal eh, dik ta' rapporter. U dan sarmħabba li sar żball amministrattiv il-mistoqsija kienet eh, tradotta ħażin mill-Grek għall-Angliż u eh, kienu eh, min kien qed jitratta ħasbu li kien kellha x'taqsam ma' xi ħaġa oħra. U wara rrealizzajna li risposta kellha tkun mod ieħor bekk jiġifieri erġajna rispondejna u rispondejna f'ħafna tul kif jiġifieri spjegat il-Sinjura Deputata, rapporteur. Nixta' ngħidilkom li l-Kummissjoni tirrispetta il-kooperazzjoni sinċira mal-Ombudsman u dan diġa i biex tagħmlu tirrimedja l-affarijiet li kienu saru ħażin qabel. Grazzi. Grazie. Grazzi tassew lilek. U ser niftaħ id-dibattitu ngħaddi l-mikrofonu l-kollega Efner. Also, verehrte kollegi. Aziz kollegi, jina ma nistax naħbi li f'kas bħal dan mhuwiex aċċettabbli. Naħseb illi huwa preċedent li asqat ma kellu jkun bħana hemm il-liġijiet, hemm regolamenti hemm id-direttivi u mhumiex qegħdin hemmhekk biex niksruhom imma biex inżommu magħhom u ma nistawx naċċettaw illi l-Kummissjoni twarrab l-interessi taċ ċittadini anka l-aċċess għad dokument għam um, l-Institutional Agreements fejn imnizzel illi dan huwa l-kunċett ewlieni. Irridu nipproteġuhom dawn il-konċetti għandna sitwazzjoni delikata ħafna. Skużan ħan nitkellem jek anke bħala Ġermanis, imma għandna kummissarju Ġermanis fuq dwar kumpanija Ġermaniża u qed nitkellmu dwar il-protezzjoni il tal- tal-klima li qed taffetwa l-kulħadd l-element tal-tnaqqis ta' CO2 u dan jaffetwa anka lill-imprenditori oħra pereżempju l-inizjattiva ċittadini qed tgħid illi il komissjoni għamlet ħażin illi jridu jkun hemm il-konsegwenzi u dan ma jsseħx. Ma nistax nitfawa fuq kwistjonijiet ta' żballi ta' traduzzjoni pereżempju, u naħseb mhuwiex aċċettabbli li kien hemm din il-korrespondenza kollha illi anka seħew permezz ta' dan il-Kumitat ta' rappresentanza ta' ċittadini illi fl-aħħar mill-aħħar ma waslu għal xejn. Anka tweġiba tal-Kommissjoni. Naħseb illi eh, mod eh, delikat għattinna illi kollox marsew, pero dan mhuwiex kas rappreżentattiv. M'għandhomx isiru hekk l-affarijiet u xtaqt anka nikwota mill-premessa B tar-rapport fet najdu illi il-Kummissjoni l-iskadenzi oriġinali għat-tweġibijiet eh, tal-petizjonanti kienu biss erba kazijiet illi eh, ma zammitx maħħom għaliex qed nagħmlu skadenzi fuq eh, li noħorġu ċertu dokumenti bil-mod pubbliku. Kollox jaqab lura, l-korrespondenza tmur lura u jisu xej maġġara. Irid ikun hemm raġuni għal dan. U kollox inwaħlu fl-iskadenzi, kollox intawlu, nerġgħu nġedduhom. Ma naħsibx li eh, għandu jkun hekk fuq x senduru, fuq ir-regolamenti, fuq il-liġijiet li għandna. Naħseb li din ma kienx biss eċċezzjoni, irridu naraw kif ser verament naħdmu bid-dokumenti. Qed nerġgħu naraw kemm il-darba ksur ta' liġijiet fejn jidħol dawn tip ta' każijiet. Nixtieq ningrazzja mill-qalb is-Sinjor Paljadelli għal dan ir-rapport eċċellenti u naħseb li huwa fatwali huwa preċċiż ħafna anke l-mod kif resqet u preżentatilna r-rapport. Xtaqt illi niġbet l-attenzjoni wkoll tal-kollegi illi fil-premessa E tar-rapport hemm imniżżel illi l-Ombudsman b'mod ċar għabbażi tal-verifikazzjoni li għamlet għamel wasal konklużjoni li l-Kummissjoni għamlet ħażina illi eh, irrifjutat l-aċċess anka fil-premessa emme illi eh, l-Kummissjoni ma laħqitx l-obligi tagħha meta anka tawlet 15-il xahar għatweġbiet minnaħa tagħha. u uh, dan id-dawmi minnaħat tal-Komissjoni uh, naħseb illi qed naraw anka eżempju f'industrija oħra bħal ta' Tenerif per eżempju u minn 22 kas li tras u kienu biss erba' każijiet li żammejna mal-iskadenzi kif suppost. Naħseb illi il-Parlament verament irid jixref snin u hawnhekk u juri illi uh, xi ħaġa trid issir anke grazzi għal dan ir-rapport dwar il-possibiltajiet legali u l-konsegwenzi legali li għandu jkun hemm f'dawn it-tip ta' każijiet. Irid ikollna din il-possibilità illi din it-tip ta' dan it-tip ta' aġir jiġi verament ippenalizzat. Grazie al collega Öfner. Prima di dare la parola al collega Bossinaro vorrei pregare. Issa qabel ma jitkellem is-sur Bostinaru nixtieq nitlobkom biex iżommu ftit mal-ħin. Għaliex aħna għatfadlina ħafna rapporti nevalwaw u diġà diġà l u nofs. Is-sur Bostinaru. First remark. We are discussing L-ewwel kumment tiegħi. Hawnhekk mhux qed niddiskutu fuq it-teoriji u l-fatti astratti imma fuq ksur ta' trattat Ewropew u regoli Ewropej illi ġew aċċettati u rikonoxxuti minnaħat l komissjoni Ewropea, ġifiri mux fuq livell ġenerali. Punti uħor, Porsche mhuwiex parti mit-Trattat Ewropea sa fejna fjen forsi għandi żball. Però Porsche mhuwiex part mit-Trattat Ewropew. Mizzoċ kommenti kummenti illi smart nistenna li l-Kummissjoni Ewropea tiġi għal inqas biex xogħlijiet ta' Kafka għaliex verament assurd. Hawnhekk qed nitkellmu fuq sitwazzjonijiet verament bla sens, assurdi. Punt ieħor, f'dan it-tip ta' każ nistgħu naċċettaw illi kumpanija kummerċali waħda anka multinazzjonali titfa influenza u pressjoni daqstant qawwija fuq il-Kommissjoni b'tali mod li l-Kommissjoni taċċetta li tikser it-trattat u l-obbligi tagħha meta nitkellmu fuq ir-relazzjoni interinstituzzjonali tagħha anke mal-Ombudsman. Din hija tweġiba fundamentali għaliex mhix biss kwistjoni fuq sitwazzjoni partikolari li qed nisimgħu imma fuq kwistjonijiet ħafna oħra fejt l eżempju r riskju ta' katastrofi fit-ħaffir tal-bahar il-Bahar Font, il-Deep Sea u uh, il-konklużjoni u koll. Jek din is-segretezza minna tal-Kommissjoni Ewropea japplikabli anka l-Ombudsman Ewropew, umbat dan jurina illi hija tal-illużjoni kbira illi ċittadin normali Ewropew jiġi ikkonsidrat għall-aċċess u jgawdi mit-trasparenza tal-Komissjoni Ewropea għal darba oħra kwistjoni fundamentali oħra u mhux biss kwistjoni ta' kumment li sar minnaħa ta' membru parlamentari mhux minnaħa ta' xi kumpanija privata imma tradott ħażin minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea verament situazzjoni tal-biża. Kif nistaw naċċettaw illi il-rapporteri li nħatar minna tal-Komitat tal-Petizzjonijiet ikkontradott ħażin minna tal-Komissjoni Ewropea un-bat il-Komissjoni tiġi bil-paċi kollha hawnhekk u tgħidilna skużawni erġaj taffiċta. Imma mhix diska ta' Britney Spears hawnhekk. Dan ma jistax naċċettaw bl-ebda mod għaw xaħat li huwa ħati u responsabli minna tal-Kommissjoni għal dawn is-snin kollha taksur tal-Trattat Ewropew u naqas ta' trasparenza għaw isem wieħed U biex nejdan kapċajta miex parti minn diska tal-laba biex nsibu isem imma verament li nelbu l-amministrazzjoni ħażina tuna isem wieħed partikolari illi fl-ħamil aħar jista' jitrasaq il-qorti. Mhux bis teoriji, għaliex inkella inti l-Kummissjoni Ewropea tista' toqodu tilabu anka bil-Parlament bħalma kien il-każ Swift aħna id-dritt, u aħna l-ġilda tagħna jien nġildu għad-drittijiet tal-ċittadini mhux tal-Kummissjoni Ewropea. Wara trattat tal-Lisbona ma tkunx toqgħodu tiddubitaw mir-rwol tal-Parlament għal xinkella ma nistax naċċettaw li aħna noqogħdu bħala osservaturi u naraw li l-Kummissjoni twettaq xogħla bil-mod kif trid Miei komplimenti għal kollega Bostinaru per la. Nishtiq nifraħ li kollega Bostinaru għaliex għandu għarfin mużikali, kultura mużikali tassew mifruxa. Issa il-kollega Jar. Perfetto il suo intervent. Kollega Jar. Intervent perfett. Il-kollega Jar. Grazzi ħafna, Signor President. Jien naħseb illi verament għana nirringrazzjaw li rapporter mhux biss għax-xogħol ta' rapporter manka l-preżentazzjoni li tatna hawnhekk. Dan mi sitwazzjoni aċċettabbli u mhix sitwazzjoni ta' każ wieħed. Dan il-qasam ta' l-aċċess tal-informazzjoni ma nistax nifmu xħadet il-Kommissjoni minn dan dan ir-rifjut kollu, anka l-aċċess għal korrispondenza, dan il-lob kollu li sar. Naħseb il rapport huwa qawwi mill-lat personali tiegħi naħseb ma nafx jekk uh, forsi rapport u jingħata pis bizziet sabiex ikollu konsegwenzi b'saħħithom bizzejiet. huwa normalissimo ħafna illi għalina naħdmu f'sistema fej inti jekk battitra jkollok skadenza ta' erba' ġimgħat sabiex inti twieġeb. U jekk inti dan ma tirrispettax ikun hemm konsegwenzi. Il-kwistjoni tiegħi hi illi irridu natu narawx verament pisandu dan ir-rapport, irridu diskutu anke mal-Parlament Ewropew Donnu għad provaw natu l-impressjoni li dan kien kas wieħed għalih, pero ġasmajna li verament ma kien mhuwiex hekk kien hemm ħafna każijiet oħra. Fej anke l-Kummissjoni qed tilab b'dawn l-iskadenzi u uh, da m'għandix tkun m'għandux ikun il-każ. Il-Kummissjoni għandha timxi mal-iskadenzi tagħha żomm mal-pass kif suppost, tirrispetta r regoli anka jider li mux bisanna unne kontribut mużikali imma anke noqogħdu attenti li ma nqax ċirku vizzjuż. Kellim li jmiss għal pariri tal-aħħar. Grazzi ħafna Grazzi ħafna Sinjora President. Skuża. Jina xedow hm? rapporter. Jina rapporter tal-IPP. Forsi nista' intervjani issa? Mela, wara neċtaqt nifraħ li senjor Paljadi li għal rapporter u bħala xadu rapporter minna li PP nistannajt li mem lebda differenzi kbar bejn il-gruppi politiċi tagħna u ħana naqblu fuq l-istqarijiet importanti li ħarġu mill-abbozz tar-rapport. Jiena verament imħasba dwar dan il-każ u li anke l-Ombudsman kellu joħroġ rapport speċjali minħabba nuqqas ta' kooperazzjoni minħata tal-Komissjoni Ewropea għalkemm eh, kien hemm NGO li talab aċċess għad-dokument taħt regolament 1049 eh, ta' Marzu 2007 l-Kummissjoni tat eh, dan l-aċċess għal biss 15 minn 18 litra wara ħafna żmien. Ma nistax nifmu għalfejn il-produttur ta' karozzi Porsche rrit jaħbi din il-korrespondenza u jaħseb illi jista' jmur kontra l-interess tal-kumpanija. Ar minnek wara li l-Ombudsman la konklużjoni f-27 ta' Ottubru tal-2008 e, kien il komissjoni għamlet ħażin illi ma taċ din dan l-aċċess xorta waħda il komissjoni ma fetħieċ il-bibin għal dawn il-korrespondenti il-Komissjoni ma laħqitx l-obligi tagħha bl-iskuża illi għada qed tikkonsulta mal-parti terza li hija Porsche. Għalhekk batet itra ta' notifika lil Porsche l-Ombudsman ingħata kopja ta' din litra f'Novembru tal-2009. Jumejn ilu flimkien mal kollegi tiegħi, ma' żewġ kollegi tiegħi, Kena din id-diskussjoni mal ombudsman s-Sur Diamandoros, l-Ombudsman qal illi sallum il-ġurnata għaddu ma, ma waslitlux kopja tal litra ta' notifika li ntbatet lil Porsche. Din hija xi ħaġa naċċettabbli għalina. Nafu li m'hemmx obbligu legali minnaħa tal-Kummissjoni illi anka jagħmel konsultazzjoni ma' parti terza taħt ir-regolament tal-2049 tal-1949 ta' dawn ir-regoli aħna nistgħu nifmu deċiżjoni tal-Komissjoni li timxi ma' regoli tagħha ma' dan irid issir fir-rispett tal-iskadenzi tagħha stess. Għalhekk xaqt nikkonkludi billi ngħid illi peress li għaddew 15-il xahar sabiex il-Kummissjoni tiftaħ l-aċċess għall ittri u għada sa ma tax kopja ta' notifika lill-Ombudsman il-Kummissjoni ma rispettax il-kooperazzjoni tagħha mal- tal-Ombudsman dan huwa każ ta' amministrazzjoni ħażina u għalhekk il-Parlament qed jitlob lill kummissjoni sabiex tikkopera mal-Ombudsman għabbażi anka tal-fiduċja eh, reċiproka. Grazie il-kollega Basescu, sal-kollega Pagliadeli. Yes. I did not discuss uh, eh, eh, Jena ma tħalċ fi diskussjoni fid-dettalji kolli tagħha kien hemm nissema anka iktar il-kontenut ta' dan il-każ partikolari. Jiena ressaqt biss il-bażi il-raġunijiet legali u x'sar minnaħa tal-Kummissjoni dan il-każ. Sabiex nirġa' anka l-istorjar jiena nixtieq nissuġġerixxi illi il-formulazzjoni finali ta' dan ir-rapport fl-aħħar mill-aħħar jista' ikun tali illi jitlob lill komissjoni Ewropea sabiex taraf illi dan it-tip ta' dewmien m'għandhomx repetu ruħom u li tisħaq ukoll fuq il-fatt illi nistaw nippermettu situazzjoniet fej il-budget diġa fejn nifsu ma jkunx bizzejiet u naħseb li ma nix għalfejn jiftu ktar minnek. Li rappresentant tal-Komissjoni xtaqt mm, nressa uh, uh, l-iskużi tijaj naf li anka inti mintix il-persona responsabli għal dak li s-seħ. Pero naħseb u koll il-Komissjoni fl-ħar mill-ħar ma biss l-Parlament Ewropew jew l-istituzzjoni tal-Ombudsman Ewropew, imma u miljat u koll li l-annifissa, waqqa taċċajt li l-annifissa, jekk il kummissjoni ma tistax titlob għal-limitu ta' periodu sabiex ikollha tweġiba minħat ta' kompanija privata ħalli twieġeb anka għal kwistjoni ta' aċċessibilità jew le għal dawn it-tri. Umbat, f'kas bħal dan tkun il-Kommissjoni verament ta' qaċċajt. Grazzi ħafna nittama li dan wasal la riżoluzzjoni illi tejna sabiex nuru is-saħħa minna ħatana. Un grande successo, il primo applauso che sento in quest'aula, quindi. Success kbir. L-ewwel suċċess din il-kamera. Aħna dwar dawn nista' ser nitkellmu fil-qalimis tal-Kumitat. Diġà ħabbarna dokument li għadda u se nippreżentaw l-emendi fis-6 ta' Settembru. U dawn il-kummenti nittamaw li jkollna l-ħin ukoll biex aħna niddiskutu l-emendi. Ser inkompli bl-aġenda kif ħabbart qabel punt numru 10 fuq il-kista tal-kollega Hankis ġi post post. U għalek mux ħan indirizzawħ. Ser naddi għal rapport f'punt 11 dwar l-opinjoni dwar monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Jiena ir-rapporter. U għalek, malaj malaj ser nejdilkom xaġa fuq dan il-dokument li jitratta rapport annwali tal-Komissjoni dwar il-kontroll tal-applikazzjoni tad dritt komunitarju. Dan kull sena jingħata lill-kumitat tagħna biex aħna noħorġu opinjoni fuq din is-sena l-approċċ kien wieħed differenti, l-approċċ kien wieħed settorjali. Aħna segwejna l-iskema illi ingħatatilna mid-dokumenti li kien għannes marbut mal-setturi uniċi. Issa, dak għandu xaqsam id dokumenti tal kummissjoni Aħna diġa qegħdin naraw illi hemm nuqqas attenzjoni minħata tal-Kummissjoni fil-konfront tal-ħidma ġenerali illi tagħmel il-jagħmel kumitat tal-petizzjonijiet għaliex qegħdin naraw każijiet marbuta marbuta mal-Equitable Life, per eżempju, illi aħna konna voluti fihom mod sinifikanti. Iżda dwaru il-Kummissjoni ma tamilx ma tamel lebda referenza u l-ebda attenzjoni għal-ħidma tagħna, l-involviment tagħna, l-impenn tagħna. Ir-rapport mbagħad u introdott permezz ta' parti xi ftit ġenerali, xi ftit imnaqsa wkoll ma naħseb li hija sinifikattiva għaliex tfisser ir-rwol ta' proċeduri ta' ksur u tal-kumitat tal-petizzjonijiet fl-ambidu tal-ħidma ġenerali ta' kontroll fil-rispett ta' dritt tal-liġi komunitarja. F'din il-parti introduttiva il-Kumitat il-Kummissjoni tagħti rwol importanti l-proċeduri ta' ksur fl-ambitu tal-applikazzjoni ta' dritt komunitarju u titkellem ċertu sodisfazzjon dwar il-ħinijiet ta' definizzjoni ta' proċedura suċċessi li aħna ksibna biex jitnaqqas dan iż-żmien u x'effett pożittiv kellhom dawn il-proċeduri ta' ksur għaliex tnaqsu in-numru ta' implementazzjoni illi ma jsirux fil-pajjiżi u għalhekk il-Kummissjoni titkellem ftit dwar dan u inatat rwol sekundarju. Iżda, kif tgħid il-Kummissjoni fid-dokument minn dan minn dawn ma jibdewx proċeduri ta' ksur tgħid kelma kelma il-Kummissjoni illi l-Kumitat Petizzjonijiet spiss jevalwa kwistjonijiet marbuta mal-applikazzjoni mhux tajba tal-liġi komunitarja. Iżda ikollu effetti tajbin jekk il-ħidmi tal-Kumitat tal tal kumitat ma jwaslux għal proċeduri ta' ksur. Ma tantx nata importanza laqas għal funzjoni demokratika tal-kumitat u għall elementi li għamluha possibbli grazzi għal kontributattiv ta' ċittadini li jkun hemm monitoraġġ kontinwu tal-istat ta' implementazzjoni tal-dritt tal-liġi komunitarja. Jekk l-istess petizzjoni kollha eh, għalmenu xiftit aktar attenzjoni minnaħa tal-Kummissjoni, aħna jista' jkollna funzjoni preventiva għaliex ikonna interventi li nkunu nistgħu nagħmluhom malajr, aktar malajr biex nevitaw li jkun hemm xi ksur. Il-Kumitat Peti permess tal-istrumenti tiegħu ta' inkjesti għaliex huwa għandu l-possibilità li jagħmel inkjesti lill-awtoritajiet nazzjonali u lokali u dejjem jisimplifika il trasformazzjoni inaqqas ukoll il-ħinijiet tal-komunikazzjonijiet formali u naħseb dawn kollha huma impenji illi għandu l-Komitat Peti illi fi spazju mifrux ta' verifika ta' kemm wieħed jista' jimplementa il-regoli tal-komunità tista' ta' bilħaq twassal għal vantaġġi jekk nisfruttawhom. Sfortunatament il-Kummissjoni għandha approċċ ma tantx dirett fil ma tantxu dirett fil-konfront tal-kumitat u rapporti tagħha dejjem ikunu eh, konferma ta' dan. il proposta ta' opinjoni li wieħed jista' jemenda, tista' tittejjeb ukoll. Jiena nitlob biex nistiednu lil komissjoni biex tarġa' tirrevedi l-pożizzjoni tagħha biex tirrikonoxxi r-wol tal-Kumitat Peti anke f'din il-ħidma tiegħu ta' kontroll u monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi komunitarja li tinvolvi wkoll il-Parlament, ġifieri l-Kumitat tagħna fl-amministrazzjoni tal-web portal u kol f'dak li għandu xaqsam l-informazzjoni illi l-kull il-Kumitat ilu jgħid li jixtieq inedi il-Kummissjoni skużawni tixtieq tniedi ma għada ma neditux kif ukoll il-proċess ta' verifika tal-każijiet individwali irridu jiġu trattati fejn dawn il-każijiet ikunu oġġett ta' petizzjoni li jiġu nfassla minnaħa ta' ċittadini. Mux ser nżid iktar ser nisma' il-kummenti suġġerimenti li jaslu minnaħa tal-kollegi tagħna. Allora diamo prima la parola al rappresentante della Commissione ser jitkellem l-ewwel rappreżentant tal-Kummissjoni is-Sur Studli. Thank you very much, uh, Mrs. Chairman. Um... Grazzi ħafna, Sr. President. L-ewwel nixxana ngħidu li huwa ssib ta' rapport minn ħatana illi iwassal formazzjoni utli lill parlament u aħna kontenti anke bl-indikazzjonijiet bikrin tal- ħsieb illi eh, petizzjonijiet ikunu koperti mod speċifiku fir-rapport tagħna aħna ser naħdmu bisħieħ sabiex aħna waslukom l-informazzjoni li tixtiequ fuq il-petizzjonijiet speċifiċi li jkunu marbuta mal-ksur tal-liġi. Aħna wasalna fil-fażi tal-finalizzazzjoni tal-rapport annwali li jmiss u aħna nixtiequ li naħdmu b'mod attiv anke mal-kollegi sabiex naċċertaw illi darba li jmiss żgur ninkludu l-informazzjoni li jkollkom bżonn. Aħna nishtuq nżommu kontat magħkom sabiex ikona dan id-dialogu fuq l-iżvilupp ta' sit elettroniku dwar id-drittijiet Ewropej. Aħna qed naraw ukoll il-ftehim ta' il-qafas ta' ftehim ukoll illi nasib se jkun ta' kontest tajjeb sabiex jaċċerta illi l-informazzjoni jittas mod tal-ġurnatu fil fuqta fuq il-progress u anka fuq il-informazzjoni fuq il-situazzjoni, situazzjoni mod ġenerali sabiex jgħin anka xogħol tal-komitat. Dwar il-proġett pilota xtaqt nikkonferma li l-Kommissjoni tevalwa il-riżultat ta' kull kuntatt ma' l-istat stati membri u tinforma l-ċittadini ta' dak l-istat membru fuq l-evalwazzjoni ta' ta' dak il-fajl palma edna iktar minn 40 kas ta' ksur ta' liġi wasal għal twaqif ta' dawn it-tip ta' files u aħna naħdu b'mod dirett sabiex naraw li neħu riżultat. Ġifri s sistema hija maħsuba sabiex iċ-ċittadin ikun informat dwar dak li aħna qed nagħmlu u naħsbu fuq dawn il-files. Dwar il-mistoqsija ta' Nuqqas ta' korrispondenza tista' tkun possibbli f'numru ta' files f'dan il-proġett pilota, stadju iktar il-qoddim ta' dan il-proġett juri illi bej 10 u 25% ta' dawn il- ta' dawn il-każijiet jaqgħu fil-files għaliex il-Kummissjoni tkun tista' tweġibha mingħajr ma terġa' tagħmel referenza lura l-Istati Membri u naħseb li dan jagħti tweġiba numri differenti għal uh, volum eh, li jaslinna u dak li jipproduċi l-proġett pilota mbagħad. Aħna wkoll qed naħdu bis-serjetà il- il-kwistjoni ta' implementazzjoni, implementazzjoni tkun fuqta li aħna naħsbu illi Ovvjament ma nistax naċċettaw l-implementazzjoni ħażina jew uh, tard tal-direttiva imma trasposizzjoni dejjima tard ta' dan il-proġett jista' juri li forsi hemm nuqqas minn lat ta' organizzazzjoni. Kollega Oken. Well, eh, I just want to thank you for your work. Xtaqt nirringrazzjak tax-xogħol tiegħek hawnhekk f'dan il-qasam. Forsi kun tajjeb illi aħna nikkonsidraw li nżidu petizzjonijiet importanti li jistgħu jkunu uh, parti mill-kontenut naħseb li huwa meħtieġ ħafna li konna aktar rispett uh, l-proċedura sħiħa. xat nirringrazzjak tax xogħol u forsi jkun utli wkoll nżidu daqsxejn iktar eh, input. Se non ci sono altri interventi. Eh, Jekk m'hemmx interventi oħra, ovvjament nafu li hemm marġni għal emendi li jippermettilna biex nżidu petizzjonijiet oħra kif qal il-kollega Hawken. Nixtieq nirgrazzja wkoll ir-rappreżentant tal-Kummissjoni ta' tweġibiet li tagħna illi huma wedit li aħna qegħdin nistennew illi jitranġaw. Aħna ser inkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħna permezz ta' din l-opinjoni. Ser naddi għal punti li jmiss li l-opinjoni dwar proposta regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadin. Nixtieq ngħaddi l-mikrofonu l-rapporters. Min ser nibda bil-kollega Wallace?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 Xtaqt ngħid li bħala żewġ rapporters minn dan il-kumitat verament nixtieq nirringrazzjawkom għall possibilità li aħna naħdmu flimkien u grazzi anke għall appoġġ li aħna riċevina minn tas-segretarjat. Aħna qed naħdmu wkoll f'kollaborazzjoni mill-viċin mal-żewġ shadow rapporters tal-Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali U fuq dan il-punt nerġa' nitkellem anke aktar il qudiem Il-lat ta' dan il-kumitat l-approċċ tagħna kien bil-ħsieb illi dan l-istrument tal-inizjattiva minna ta' ċittadini jkun miftuħ u aċċessibbli għaċ-ċittadin. Aħna nixtiequ li din l-odda tkun e, ikun hemm aċċess e, faċli li e, din l-odda tited bis-serjetà u tkun il-possibilta fej jenata li ċittadin il-possibilta li parteċipa anka fuq fl-agenda fuq livell Ewropew ġifiri din verament huwa l-ewwel opportunità. Dan kien l-approċċ tagħna, issa aħna provajna nħedu konsiderazzjoni wkoll esperjenza vasta ta' dan il-kumitat eh, f'termini tal-membri tagħha kif ukoll l-esperjenzi l-esperjenza tas segretarjata ta' dan il-kumitat fejn jidħlu proċeduri illi mhumiex tal-istess natura li x-petizzjoni hija differenti minn inizjattiva, imma fil-lat amministrattiv ikun hemm ċertu punti komuni u forsi dawn fuq livell tekniku ikunu jistgħu jaħdmu bl approċċ tal kummissjoni fejn tidħol informazzjoni dwar l-inizjattivi taċ ċittadini. Nini għal-bażi li ħdimna biha, issa il-proċess Dan huwa fajl leġislattiv li mhuwiex komuni, mhux is-soltu li dan il-komitat jaħdem bih. Qegħdin fl-ewwel qari hemm ċans li ngħaddu għat-tieni qari u anke għal konċiljazzjoni għalhekk huwa importanti illi l-Parlament iħalli l-opportunitajiet kollha tiegħu miftuħa barra minn hekk aħna koll nafu li dan dan huwa għodda fil-parti mit-Trattat ta' Lisbona li huwa ta' importanza kbira ċittadini, ovvjament, jekk ikun possibbli aħna neħu bil-blewel qari, aħna nagħmlu hekk, però għandna wkoll niftakru fid-dritt tagħna bħala parlament li niksbu l-aħjar għodda possibbli għaċ-ċittadini tagħna. U għalhekk ovvjament dan ir-rapport dan il-komitat qed jiġi preparat u anke mressaq fih dan il-komitat kostituzzjonali. Bħala erba rapporters nixtiequ illi noħorġu kważi b'rapport wieħed. Il-biraħ kellna laqa konġunta u uh, minn dak li diskutejna jiena ottimista li se nkunu nistgħu niksbu dan. La darba dan ir-rapport fil-ħarifa jkun iffanalizzat u jkun aċċettat minnaħa tal-komitati fil-Parlament, dak ikun il-moment fej abbasi ta' dan ir-rapport nidħlu fin-negozjati mal-Kummissjoni u il-Kunsill. La darba il-komitati ikunu waslu għall-opinjoni finali tagħhom. Għalhekk ħansemmi issa l-elementi ewlenin fismi u fisem Hefner illi aħna fisem is-sur Hefner illi aħna naħsbu illi għandhom ikunu parti mid diskussjoni zamina f'moħna l-proposta tal-Kommissjoni, l-Konsilu kol għamel xi xogħol f'dan il rigward u hemm dokument ta' ħidma wkoll fil-Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali. Jiena naħseb illi l-ewwel lat innovattiv li aħna provana nintroduċu Forsi dejjem intqal sissa illi dawk illi Iras u inizjattiva irridu l-ewwel net jiġbru ammont kbir ta' firem. Anka l-ammont ta' 3000 qabel ma jiġi verifikat min-naħa tal kummissjoni fejn tidħolhom l sibil tal permess Naħseb illi dan iwasala frustrazzjoni kbira u għalek ikun aħjar li l-inizjattiva tkun approvata pala waħda ammessibbli la darba din tiġi irreġistrata, tiġi mresqa. Però għat nissuġġerixxu wkoll sabiex naċċertaw li dan il-każ ikun wieħed serju u li l-kwistjoni tkun waħda Ewropea, fil-moment ta' reġistrazzjoni jkun hemm numru ta' appoġġ uh, minnaħat ta' ċittadini Eh, li għat eh, jappoġġaw din l-inizjattiva li jkunu prezenti u jirrappreżentaw stati membri differenti, ġifiri jkun hemm rappreżentazzjoni fuq eh, livell pan Ewropew sabiex wieħed ikun jista' jirressa l-inizjattiva tiegħu. Ġifiri ma nistax waqt li qed tieħu l-kafe titħol fis-sit elettroniku u tiddeċiedi li ser tibda inizjattiva ċitt inizjattiva minn ta' ċittadini. Trid kollok diskussjoni serja flimkien ma' eh, ċittadini minn pajjiżi eh, Ewropej oħra. Stati membri. Imma din il-proċedura ta' ħafna ammonti ta' firrem sabiex wet ikun jista' jressaq l-inizjattiva tiegħu ma tantx tagħmel sens u hija ta' frustrazzjoni. Aħna kena l-appoċ minnaħat tal-Komitat u tal-Segretarjat li kien possibli illi u ma jamlu verifikazzjoni tal-firem anka tal-inizjattivi għall-inizjattivi u laħqu maħom mod tajjeb. Ġviri aħna naħsbu li ser nkunu pożizzjoni nistgħu nlaħqu mal-proċess ta' verifikazzjoni l-ammessibilta. Aħna naħsbu illi din il-verifikazzjoni għandha tkun waħda sempliċi. L-inizjattiva tilħaq l-anijiet fil-forma u l-kontenut tagħha ta' taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Tmur kontra l-konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fuq livell Ewropew. Dawn huma punti ta' ammissibilità u aħna nixtiequ nagħmlu differenza billi nissuġġerixxu sistema aktar sempliċi. Fażi oħra fejn nippruvaw nixtiequ nipproponu xi ħaġa sempliċi hija dik illi qed tingħata permezz tal-esperjenza ta' dan il-kumitat. Hemm ħafna diskussjonijiet dwar min jista' eh, jiffirma inizjattiva ta' ċittadini. Aħna Għanedob moċċar illi kull ċittadin u kull resident fl-Europa għandu dritt illi resaq petizzjoni qoddim il-Parlament Ewropew u għalek għalfej mandom xikunu l-istess grupp ta' nies illi jipparteċipaw u iniedu inizjattiva. Bl-istess mod, mux qed naraw raġuni għalfej kunem limitu fuq il-leta' Aħna żaza huma dawk li nixtiequ li ninvolvu fl-Ewropa. Musser natu lok li kunem l-inizjativi mill-kindergarten skolla fl-Ewropa, ma neqas dawk iż żgħażagħ li jkunu minn 16 sena fuq li jkunu nixtiequ jipparteċipaw. Ġifieri m'għandniex nillimitaw din il-proċedura jekk aħna nixtiequ li tkun ta' suċċess, Aħna niftħu l-aċċess. Dawn huma punti illi forsi ħatarawhom bħala punti daqsxej radikali. Però għanna naħdmu moħ iktar miftuħ jekk aħna favur li ninkludu l-ċittadini Ewropew naħseb li għanna naqbdu din it-triq. Fuq uh, il-metodoloġija iktar simplifikata fej uh, jitħlu l-firem. L-isem u l-indirizz. Aħna ma rridux illi bil-fors li tkun eh, prezentazzjoni bil-fors tal-ID card. Forsi għaxina ma da ma jizistux pajizi, pero aħna l-proċedura li dunżamuha sempliċi kemm jista' jkun aħna nafu li f'ħafna stati membri jkun hemm mix xewqa li dan ikun appoġġjat permezz tal- eh, l-ID card u ovvjament jgħaddu mill proċedura tal-verifika tal-firem. Aħna nixtiequ li il-proċedura tkun waħda sempliċi, mbagħad naraw jekk irna xi din il-proċedura legali. Però aħna ser nisħu fuq li huwa sempliċi u mbagħad naraw kif l-istati membri jilqgħu dan is-suġġeriment. Mbagħad l-aħħar punt fej aħna għandna opinjoni qawwija dwaru naħseb għad darba bażi tal-esperjenza li għandna minn dan il-komitat. Jekk Eh, persuna tkun ħadet eh, trabil kollu illi tiġbor eluf miljoni ta' firem zgur il-om tweġiba serja. U aħna naħsbu li din it-tweġiba għanda tissarra fis smieħ pubbliku fej l-inizjaturi ikollhom iċ-ċans li jiddiskutu l-idea tagħhom mal-Kummissjoni ġifieri smih pubbliku sabiex verament intuhom l-attenzjoni li jkunu jixirqilhom. Imbagħad ikun hemm il-segwitu wkoll bil-miktub. Hemm kwistjoni importanti ħafna wkoll dwar kif dan il-Parlament uh, forsi anke dan il-Kumitat stess jista' jkun involut. Naħseb li huwa diffiċli wieħed jgħid illi il-Parlament mod forma, ikunu valut mod formali, forsi jista' jkun hemm inizjattivi li jkunu ippreżentati u li l-Parlament ma jaqbilx magħhom. U għalhekk ma jkunux nixtiequ illi ninvolvu ruħna jew forsi li nesprimu li aħna ma naqblux. aħna nistaw konna nsemaw leħenna jekk eh, eh, is-sitwazzjoni permetti jekk, però anka fil-proċess tal-ġbir ta' firem għandu jkun eh, possibbli illi dan il-komitat imexxi l-qudiem petizzjoni li jiftaħ smieħ pubbliku. U bl-istess mod nistgħu nażlu li konna smieħ minna ħatana ma' żewġ istituzzjonijiet l-oħra la darba jkunu nġabru l-firem. Umbat nideċidu bħala parlament illi aħna innu waslu il-rapport jew riżoluzzjoni tagħna illi titlob azzjoni leġislattiva fl-istess moment li tingħata wkoll uh, l-autorizzazzjoni. Naħseb illi dan kollu għandu jidħol taħt il-memorandu ta' spiegazzjoni fil-rapport finali. Issa jekk għandux ikun hemm eh, dawn elementi fil-leġiżlazzjoni hija kwistjoni oħra forsi laqas biss hija meħtieġa. Dawn huma il-punti ewlenin, il-bażi li ħdimna fuqha u naħseb illi Mistanniet li meta anka tqajna ma' żewġ rapporters tal-affarijiet kostituzzjonali ħassejna illi kien hemm ċans kbir għal konsens beda x-xogħol ukoll sabiex nresqu dokument illi rifletti dan kollu li jinħareġ fil-ħarifa u bl-istess mod għandna attività importanti ħafna li ser uh, narganizzaw fit-30 ta' settembru flimkien mal-Komitat eh, tal-Affarijiet Kostituzzjonali li ser involvi wkoll il-Parlamenti Nazzjonali. Punt ieħor fir-rapport fir-rapport tagħna li xana nisħu fuq huwa l-bżonn li jkun formazzjoni tajba u pariri li ċittadini dwar kif għandhom inidu inizjattiva Dan jista' jkun provdut minħat tal-Komissjoni fuq is-sit elettroniku tagħha fl-uffiċċji li għandha fl-Istati Membri jista' jkun ukoll provdut minnaħa tal-uffiċċju tal-Parlament eh, fl-Istati Membri hemm il possibilta wkoll li anka s-sur Hefner jista' jispjega li ikun hemm korp indipendenti li jkun jista' jagħti lajnuna naħa tiegħu. Aħna nixtiequ illi din il-proċedura verament iddaħħal fis-seħħa. Dawn huma l-elementi ewlenin fil-position paper tagħna u l-proċess li huwa involut. Nittama illi dan kollu jkun għal benefiċċju tal-ċittadini Ewropej. Dirata la ristrettezza dei tempi, il numero Minħabba li ma tantx għandna ħin, il-numru ta' kollegi li jitkellmu biex jitkellmu u minħabba l-komunikazzjoni għamlitinna l-kollega Wallis illi intom mhux biss intom it-tnejn qegħdin timxu dwar b'ħafna armonija jiena nixtieq nagħmel proposta l-kollega Fner biex ħalli aktar spazju għal kollegi biex jintervjeni biex intervjenu huwa jintervjeni bħala konklużjoni biex nibbilanċaw il-ħidma taż żewġ rapporters. Il-kollega Wallis introduċiet il-kollega eh, introduċiet u l-kollega Efner jala id-dibattitu għaliex għad fadlina tliet punti fuq l-aġenda llum u ħafna kollegi li jixtieq jitkellmu. Jina u kol konser niproponi, naħseb illi huwa utli li konna diskussjoni u nixtieq illi mbagħad nintervjeni biss fl-aħħar dwar dak li jkun issemma. Il-rapport għana ħdimna fuq flimkien u l-opinjoni li resqet hija opinjoni komuni li għandna ħatni. Nixtieq nirringrazzja l-kollega Efner nandil il-mikrofonu rappresentant tal-Kommissjoni. Is-Sur Tendrero. Grazzi tassew. Aħna qegħdin hawnhekk ukoll biex nisimgħu dan id-dibattitu nixtieq nirringrazzjakom. Nixtieq nirringrazzja li żewġ rapporters ta' dan il-kumitat jiena naħseb illi din il-karta ta' pożizzjoni flimkien mal-karta ta' diskussjoni illi diġà ġiet diskussa f'Afko tagħti perspettiva mifruxa għal diskussjoni dwar bosta kistjonijiet. Aħna nifmu illi hemm ħafna punti illi marru li lin mill-pożizzjoni attwali tal-Kummissjoni u konklużjoni tal-Kunsill. Iżda dawn nistgħu niddiskutuhom u jiena inkun ħerqan illi nassisti għad diskussjoni ta' segwitu.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 jitkellem dwar it-tiġijiet li hemm marbuta maċ ċittadini illi għamlu din l-inizjattiva l kunjom il-ċittadinanza tagħhom fost l-oħrajn. Dan irid ikun persuna illi jiffirma darba. Fid-dokument ta' ħidma tal-Kumitat Afku ma semmewx dawn l-elementi kollha fi rigward tal-protezzjoni tal-data personali, hemm xi biżat minħabba ġbir tad data pal per eżempju numru tal-karta tal-identità li jista' jaqta' qalb xi ċittadini milli jieħdu sem, milli jiffirmaw dawn l-inizjattivi. U koll l-utenti li qegħdin jipromovu dawn it-tiġijiet, imma ma m'għandhomx dan it-ħassib. Pajjiżi pa' Repubblika Federali m'għandhomx l-obbligazzjoni li ġorru magħhom l-dokument tal-identità, l-karta tal-identità. U għalek, din tista' tkun din tista' tagħmilha diffiċli biex dak ikun jiffirma eh, din l-inizjattiva fostijiet pubbliċi. dak li uħsib id-data Ewropea jgħid illi jekk jingħataw data oħra M'għandux ikun hemm bżonn li wieħed jagħti wkoll dejta palma dik tan-numru tal-karta tal-identità. U għalhekk irridu nieħdu konsiderazzjoni id-dejta li hija prevista mill-istituzzjonijiet l-oħra Ewropej. Irridu intejbu xi aspetti pal pereżempju il-kamp ta' applikazzjoni tal-inizjattiva u kwistjonijiet oħra li għadhom ma ġewx Infasla fi rigward tal-proċedura ulterjuri marbuta mill istituzzjonijiet l-oħra. L-inizjattiva mhijiex petizzjoni minn nfisha. Iżda tagħti l-opportunità lill-Kummissjoni Ewropea biex tressa xi inizjattivi Din hija espressjoni tal-leħen tal-ċittadini fil-konfront tal-Komissjoni għaliex huma jibdew ħidma leġislativa fuq sma importanti u għalhekk tagħti possibilità li ċittadin biex jipparteċipa b'mod attiv fil-proċess demokratiku, proċess ċiviku u biex jimla dan il-vojt illi għadna narawħ bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u ċittadini. Grazzi l-kellim l-Onorevoli Buzuttil.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 fuq din il dokument għandi numru ta' punti malaj malaj. Law net ir-relazzjoni u xogħol ma' lafko. Jiena naħseb li għandna bżonn laqaf l-imkien ma' lafko. Għax b'dan il-mod ma nafux inhi l-perspettiva tal-kollegi tagħna tal-afko. U naħseb li tkun ħaġa tajba lina importanti li naraw fejn qegħdin naqblu. n-nix, l-inqasjina mandiġ kopja ta' dokument Eh, li ħarġet mill-lefko. U għalek, mandiċ għeddeja jekk ux edin naqblu jew le, ġifiri eh, fuq il-rapport ta' Sinjura Wallis u Sur Hafner. Din eh, dan il-dokument l-edeja ta' original supporters. Jina għet nifem Sinjura Wallis ġifiri dun evitaw situazzjoni fejn ma rridux li konna ħafna nies li jiffirmaw inizjattiva li mbagħad ma tiġix aċċettata, ġifieri nkun kollu għal xejn. Tajjeb isma' min-naħa l-oħra, jekk għandna nagħtu l-dritt tal-inizjattiva lil eh, eh, kif qed nipproponu hawnhekk qed immorru l-estrem rieħu għax f'kull eh, kamra fi Brussell inti għandek iċ-ċans li se tiltaqa ma e, seba persuni ġejjin minn pajjiżi differenti. Ġifri daw bejnietom seba minn nies jistgħu jagħmlu tal-petizzjoni, irresqu petizzjoni, jiena naħseb seba persuni biss li jibdowa petizzjoni ma naħsibx li ħaġa tajba. Iva, nammel li irġi konna numru li raġunat ta' persuni imma li morru mbagħad minn estrema ieħor le. Issa, fuq l-ammissibilità. Fuq dan nistgħu nidħlu fċertu f'xi nazba hawnhekk. Per eżempju, il-limiti tal-inizjativa ta' ċittadini għal dak li huwa aċċettabbli u dak li mhuwiex għax se jkun hemm ħafna inizjattivi li ikunu iġibu ċertu problemi, jembarazzawna, jekk kunem ċertu eh, diffikultà ta' natura politika. Eh, u kif se niblukkawhom daw? Jekk se niblukkawhom, niblukkawhom għaliex? Ġifiri, jekk per eżempju eh, wieħed jara li rridu naqsu il-pagi tal-nis li jaħdmu għall-Ewropa, naħseb daw miljon persuna tiġi biex tiffirmhom biex niddeċidu li jitnaqsuna l-pagi lilna, imma rridu nkunu ċari fuq xiex qegħdin nitkellmu għax ovvjament eh, huwa id-dettalji kollu jorbot kollox. Din l-inizjattiva ta' ċittadini eh, se jintuża b'mod abrogattiv, ġifiri biex iwarrab eh, ċertu liġijiet li diġa jeżistu. Ma nafx xil kelma bl-Inglis tajba li użajt ġifiri senħallu il-possibilta li l-liġijiet Ewropej neħħuhom, per eżempju, timmaġinaw ċertu industriji li jisibu il-met biex forsi jopponu u jitolbu biex liġiet Ewropej jitneħħu. U il- il-kaċċa tal-safar. Ejdu li nafx etnejt fuq dan il-punt. Ġifiri noqodu attenti, għaxin kella din il-ħaġa li tant importanti u jiena ma rridux li tifmuni li jiena għandi xi ħaġa kontra l-inizjattiva eh, bil kontranzi anzi imma irridu noqogħdu attenti biex eh, ma tiġix kontrina. Issa l-aċċess għal finanzi hemm bżonn li niżguraw li se jkun hawnx sens ta' ugwaljanza ġifieri li inizjattiva waħda ma timxix iktar tavvanzax għax ikun din għandha l-appoġġ finanzjarju mbagħad inizjattiva li Eh, per eżempju mandiċ l-appoċ finanzjarju mill-naħa tal-industrija ma timxix. Issa, fuq min jista' jiffirma jina naqbel kompletament li għandhom ikunu ċittadini tal-Ewropa, daqshekk. Ma tistax din tinfetaħ lin-nies li mhumiex ċittadini tal-Ewropa, tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk residenti ta' L-Unjoni Ewropea li m'għandhomx dritt tal-vot fil-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ma naħsibx li għandhom ikollhom id-dritt li jiffirmaw fuq l-inizjattiva ta' ċittadini għax din eh, fissima juri hija l-inizjattiva ta' ċittadini huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea li huma wkoll kapaċi li anzi għandhom id-dritt jifutaw għalina li jumbat għandhom id-dritt li naddu għalliġijiet minn min eh, din il possibilta U ma rridux li jkollna rappreżentanza qawwija minn dawk li mhumiex ċittadini tal-Ewropa. Fuq l-iskadenza 18 xar fl-opinjoni tiegħi hija eh, twila wis naħseb aħjar imiraw lejn 12 xar għax l-organizzaturi ikollhom ċertu pressjoni li jżommu l-momentum imma 18 il-xar naħseb ineħi kull momentum li jista' jkun hemm. L-ċekja tal-firmi naħseb li il-data protection hawnhekk il-fatt li jkun hemm ċertu marġni għal segretezza eh, hemm bżonn inħarsuhom dawn l-affarijiet l-inizjattivi li ma jilħux miljun e, firma għanna nikkonsidrawhom jew le għax veru dawn jista' jkunu importanti. Jena naħseb hawnhekk din ħaġa mhux faċli, imma rridu nkunu ċari ikon għannix ikonna miljun jew le, jekk le m'għandix tkun ikkonsidrata l-inizjattiva. Issa, dwar il-mod kif jinvolvu ruhom l-istituzzjonijiet, jiena naħseb li il-Kumitat tal-Peti kif għalet tajb Sinjura Wallis għandu ħafna esperjenza u għandu jkun involut meta jiġi biex jitratta ma' ċittadini, għandu jkollu rwol. Fl-opinjoni tiegħi dan ir-rwol għandu jkun limitat għandu jkun limitat għal il-kwistjoni kollha ta' l-ammissibilità Jina naħseb li dan il-kumitat għandu ikun ċert jekk proposta jew inizjattiva tal-ċittadin għandix titkompla jew le. Jina ma nemminx li għanna aħna e, nindaħlu wara li petizzjoni tkun accettata. Kif għalet tajp il-Sinjura Wallace jekk rridu aħna nħossu li rridu niddefendu jew le xi ħaġa għandna kull dritt dan li nagħmluha. Issa, fuq min għandu jaċċetta l-inizjattiva aħarija ta' ċittadini jina nemmen kif tgħid il-proposta li din għandha tkun il-Kummissjoni tiddeċidi fuq dan kollu. Skużawni jekk tkellimt fit-tul, grazzi ħafna. Perdonatemi, ma io ho fatto un tentativo, vi devo informare, ho fatto un tentativo con eh, Jiena provajt nikkuntatja il kellis u huma responsabbli minn żewġ punti li jmiss, imma ħadd ma rrid jipposponi il-punti tiegħu. Ksib biss mistax il-minuta ta' posponiment għandi seba' kollegi li rridu jitkellmu. Naf l-argument huwa importanti imma ekk joġobkom tkellmu fil-qosor għaliex jekk le ma jirnexxinix inkopru l-punti kollha, is-Sinjura Le Grip. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena fil-qosor ħan nitkellem u ħan ikkonċentra fuq ċertu punti biss, mhux noqgħod nirrepeti dak li ġiġa intqal mill-kollegi. L-ewwel nett l-identità u ġifiri kif t-verifika jiena naħseb li din il-ħaġa, l modilitajiet ta' kif se niċċekkjaw il-firmi, il-firem, skużawni, għanda għandha tkun il-kompitu tal-istati membri u ma nix nindaħlu l-istati membri skont il-liġijiet tagħhom, il-kultura u l-politika tagħhom għandhom jaraw dawn l-affarijiet. Jidirli wkoll li l fatt li wieħed jiffirma Iżi petizzjoni din għanda biss eh, tkun għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea, ġifiri mdawk li għandhom id-dritt tad vot għall-Parlament Ewropew. Punt fu il-numru ta' stati membri jina naħseb għawnek u li tajjeb għet jirrefletti fuq il-fat li din l-inizjattiva għanda iġġib dibattitu pubbliku Ewropew. Iġifiri naħseb naħseb li irtikonna kwart tal-istati membri biex ikonna dibattitu em, li jkun irreġi jkun b'saħħtu l-aħħar punt li fl-opinjoni huwa essenzjali huwa dik ta' l-ammissibilità. Jiena naħseb li l-kumitat tagħna għandu verament jirrifletti fuq il- il-punt jekk għandix tkun il-kummissjoni waħda li tiddeċidi l-ammissibilità ta' inizjattiva ta' ċittadin wieħed jista' jimmaġina li il-Kummissjoni hija l-imħallef u hija wkoll il-protagonista hawnhekk. Ġifieri se tiddeċidi f'kull stadju Eh, ġifiri, jena għawnek għetna perspettiva iktar politika mill-legali. Nistaw forsi nimmaġinaw li aħna nejnu l-Kommissjoni tamel dan il-tiħu din il-deċizjoni. Kuna jissa kunem rappresentanza ma' parlament, il-Kunsil u kol, għal peress li aħna għedin id-deċidu l-affajt fl-imkien u forsi esperti eh, nis eh, tal-akademja, forsi nis legali, sabiex il-Kummissjoni ma terfax waħda ir-responsabilta kollha. Ħani qafaw, grazzi ħafna, Signor President. Se Zanoka. Grazzi l-Onorevoli Zanoka. Iva, grazzi President, l-ewwel net nixtieq nifraħ l rapporter tal-dokument eċċellenti tagħhom jiena naqbel mal-ħafna mill-proposti Ħlif waħda, se nitkellem aktar tard dwarha jiena nappoġġa kompletament il-pożizzjoni ta' lan ta' dawk li jistaw wieġbu, jiffirmaw il petizzjoni Signora Allegri, sur Buzotti, la kirridu nkunu konsistenti, rridu nkomplu bil pożizzjoni tal-Parlament. Jien nixtieq infakkarkom dwar ir-rapport ta' Ursula Garzik dwar iċ-ċittadinanza, rapport li ġie aċċettat matul leġislazzjoni preċedenti fejn ġie propost biex inkabru l-ambitu ta' dawk li jistgħu jivvutaw l-elezzjonijiet Ewropej u dawna l-inqasir tikollhom residenza permanenti tafu li hemm residenti permanenti illi mhumiex ċittadini ta' xi stat partikolari dawn huma msejħa non citizens mill-Latvja mill-Estonja u ftit mis-Slovenja wkoll illi m'għandhom l-ebda ċittadinanza għaliex huma persuni nativi ta' dawn it-territorji u rapport ieħor f'dan il-każ Rapporti uħor eżaminat f'dan il-petita dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet rapport De Rosa f'April ta' sena l-oħra ġi propost biex lil dawn in-nies nagħtuhom id-dritt illi jieħdu sem f'elezzjonijiet lokali Ewropej. Waħda mill-inizjattivi tista' tkun dik illi tindirizza dan l-ambitu ta' dawk li jistaw jivutaw fl elezzjoni ta' Ewropej biex tittejjeb il-leġislazzjoni il-liġi non leġislativa. Għal dawk illi jistaw jivvotaw fil-Parlament Ewropew din tista' tkun waħda mill-inizjattivi. Jiena nkun kuntenta ħafna li nibda din l-inizjattiva. Jiena ma naqbilx mal-firem minn kull stat membru għaliex kull ħafna inizjattivi jista' jkollhom karattru reġjonali se jkunu ta' natura reġjonali jistgħu jikkonċernaw stati membri żgħar pereżempju aktar mill-istati kbar. Pereżempju il-pipeline tal-Baltiku li ser nevalwaw dal-waqt din hija dwar ir-Reġjun Baltiku u hemm tliet stati Baltiċi, tliet stati membri żgħar involuti. Ovvjament, jekk ikun hemm inizjattiva jrid ikun hemm firem minn stati membri kbar imma ma xinejdu dwar il-proporzjonalità. Jiena ma naqbilx dwar dan il-punt li irridu kunem hemm proporzjonalità fir rigward tal-popolazzjoni. Grazzi. Grazzi. Kieġobkom żommu mal-ħin, il-kollega De Brun. Grazzi, jiena wkoll nixtieq nirringrazzja u nifraħ li Sinjura u Sur Hefner il- co rapporteurs Jien nixtieq nilqa dan l-approċ, approċ ikun miftuħ dirett kemm jista' jkun illi din l-inizjattiva ta' ċittadin tkun waħda aċċessibbli kemm jista' jkun hemm istrument miftuħ aċċessibbli u li ta' bilħaq jintuża minn ta' ċittadini. U allura irridu nagħmlu l-inqas restrizzjonijiet possibbli u irridu ndaħlu l-inqas affarijiet possibbli fil-leġislazzjoni tagħna li affarijiet li jkunu jistgħu jaqtawlhom qalbhom milli huma joħorġu b'inizjattivi bħal dawn. Jiena nilqa l ġenerali ta' rapporters. Jiena ma tantx jiena kuntenta bl-ewwel ftejim l-ewwel qari Dan ikolli ngħidu. Din hija inizjattiva ta' sew importanti, dan huwa strument ta' sew importanti għaċ-ċittadini tagħna u rridu nieħdu il-ħin kollu tagħna biex tabilħaq l-affarijiet isiru kif għandhom isiru. Għaliex dan l-istrument se nkunu qegħdin nużaw fil-ġejjieni. Dwar il-kontenut tal-karta aħna rridu nevitaw li nolqu xi xkiel fil-ġbir tal-firem l-inizjattivi kollha jridu jkunu ammissibbli jekk huma ma jiksrux id-drittijiet tal-bniedem bażiċi. Jiena nappoġġa l-idea illi irrid ikun ċittadin tal-Unjoni Ewropea jew resident tal-Unjoni Ewropea dak li jista' jiffirma ma jrid ikun hemm l-ebda restrizzjoni, ma kull restrizzjoni li jkun hemm mal-ewwel għandu għandha tinfetaħ proċedura burokratika biex jiġi verifikat jekk din restrizzjoni għandi x'taddi jew le għaliex dan huwa periklu ieħor. Restrizzjoni dwar min jista' jiffirma tista' wkoll tiftaħ il-proċess ta' ġbir tal firm għal xi diskriminazzjoni li jista' jkun hemm. Dwar pereżempju hemm min ikun jista' jiddeċidiju il min għandu ikellem jew ma jkellimx biex jiffirma l-petizzjoni. L-istati membri ma jridux jillimitaw ukoll il-firem li jkun hemm. Ma nix nollu il-numru ta' firem li jkun hemm ċertu stati membri, na nemmen ukoll il-ġbir ta' miljun firma trid tkun waħda tali illi permess tagħha il-Kummissjoni għandha taġixxi l-Onorevoli Kolaska. Grazzi tassew. Jina naqbel ma' Sur Buzuttil dwar in-numru marbuta ma' l-inammissibilità. U għalek fil-qosor se nitkellem dwar il-punti li naħseb li huma importanti. Jina naħseb li aħna rridu nikkonsidraw f'din il-karta, karta li kienet tajba mmen, u xtiq ringrazzjakom ta' dan. Irdu naraw kif ser ninformaw li ċittadini dwar din l-inizjattiva. Irdu għamlu sforz speċjali biex inċerdu din l-informazzjoni. Naħseb irdu nistaqsu l-Kommissjoni biex tagħmel xifti ftit aktar sforzi, aktar tagħti aktar fondi biex dan namluħa li dan huwa strument ġdid li għandna disponibilità tagħna li jista' jqarribna naktar lejn ċittadini, aħna għandna ħafna naħdmu dwar dan u dan huwa pass importanti fil-proċess demokratiku. Naħseb irridu nenfasizzaw dwar dan. Mbagħad ir-rwol tal-Kumitat Peti fir-rigward ta' din l-inizjattiva. Jiena naħseb li aħna rridu niġu trattati bħala post fejn il-petizjonanti jistaw u dawk il-petizjonijiet illi ġew irrifjutati. Għaliex jista' jkun hemm eh, kwistjonijiet konflittwali fejn pereżempju l-Kummissjoni kun tista' tiddeċiedi illi dan il-punt m'għandux jiġi diskuss, dan il-punt mhuwiex ammissibbli. Naħseb li tkun hemm sede fejn dawk il-petizjonanti, dawk il-li għamlu petizjoni, ikunu jistaw dabilħaq japplikaw u jgħidu għajnuna li aħna ma naqblux mal-Kommissjoni. Forsi il-Komitat Peti għandu jkun din is-sede xirqa. Mbagħad ser ikun hemm ħafna inizjattivi li ser ikollhom aktar minn miljun firma jew jista' ma jkollhomx miljun firma imma xorta jkollhom dan l-appoġġ u dan forsi rridu niddiskutuhom fil-Kumitat Peti, rridu intuhom daqqatajn u naraw kif aħna nistgħu nitrattawhom f'aktar profondità għaliex naħseb li dan ikun sinjal importanti li jibatuna ċittadini tagħna għaliex forsi huma ma kellhomx bizzejiet opportunità li jsibu miljun firma ma rridu nikkonsidrawhom ukoll. Il-kollega Raf, Sinjora President. Is-Sur Buzuttil staqsa għall-laqa konġunta tal-Kumitat flimkien ma' afko. Jiena kostituzzjonalista u naħseb li jekk għandu jkun jiena wkoll rapporter għal riforma elettorali tal-Parlament u jista' jkun illi hawn xi affarijiet illi huma marbuta dwar dak illi aħna rridu nagħmlu hawnhekk u dak illi nistgħu nagħmlu biex intejbu l-proċeduri elettorali tagħna. Iżda minħabba li ma tantx għandi ħin disponibbli jiena nixtieq nifoka fuq kwistjoni waħda. Illi qed illi qed toħloq inna u l-kollegi wkoll fl-afko qed toħloq ċertu dubji u din hija l-kwistjoni tal-verifika tal-ammissibilità fil-bidu tal-proċess jew xi stadju tal-proċess. Jiena naħseb illi li nġelu l kummissjoni biex eh, tispjega opinjoni dwar din il-kwistjoni ta' ammissibilità jew inammissibilità. Din tista' tisforza l-Kummissjoni biex tidħol f'pożizzjoni fejn hija ikolla taġixxi kemm bħala mħallef kif ukoll bħala ġurat. Jiena ma naħsibx illi dan huwa ġust fil-konfront tal-Kummissjoni u jiena għandi xi dubi dwar il-verifika ta' ammissibilità u jekk din hijiex ta' bilħaq meħtieġa. Jiena naħseb illi kieku aħna kellna infaslu ir-regolamentazzjoni b'mod ċaru tont billi ngħidu illi l-inizjattivi irdu jkunu konformi mal-valuri mal-anijiet u mal-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea u wkoll ngħidu illi jridu iħarsu s setat tal-Kummissjoni illi il huma stabiliti biċ-ċar fit-Trattat ta' Lisbona. Jiena naħseb li jekk isir hekk din tkun linja gwida sodisfaċenti għal ċittadin responsabli biex huwa ikun jista' jifhem u iħares dan. Jiena pala jiena naħseb li dinja kwistjoni marbuta mal-Kostituzzjoni aħna rridu nipproponuha u rridu nwieġbu għalija wkoll. Grazzi. Minħabba li l-kollega Daf tkellem dwar il-ħidma konġunta mal-Kumitat għafko jiena nixtieq nagħtikom il-komunikazzjoni kelli nagħti fl-aħħar. Aħna mudżajna li jista' jkun hemm xi ħidma konġunta mal-kumitat afkom mal-kumitat li ieħor beda jaħdem qabel aħna kena nistennew il-permess wara proċedura twila ħafna u għalhekk aħna eh, qed naġixxu b'ċertu dew minn huma diġà ddiskutew u aħna qegħdin diskutu issa. Minn Settembru il-ħidma ser tkun waħda konġunta ma kif qalu rapporters kif qalet il-kollega Wallis, ir-rapporters diġà qed jaħdmu flimkien. U għalhekk it-talba ta' Sur Busuttil kif ukoll it-teġġiġ teġiġa ta' surdaf diġa inatat l-om risposta. Din l-organizzazzjoni li ser tibda minn settembru, fid-29 ta' settembru ser ikonna laqa mal komissarju Sefkovic dwar dan is-suġġett u maħna ser ikun hemm il-Kumitat Afko. Fit-30 ta' settembru Kumitat Afko konvoka l-Parlamenti Nazzjonali u aħna ser inkunu preżenti magħhom f'nofs Ottubru aħna ser niltaqgħu id-data għadna ma nafuwiex u ser nagħmlu laqgħa straordinarja biex nidiskutu flimkien id-dokument l-istess eh, termini ser ikunu joddu għall-emendi għal-votazzjoni fil-Kamra u mbagħad ser noħorġu b'dokument li skont l-anijiet ta' rapporter ser ikun dokument komuni, anke jekk mifrud b'mod formali. L-aħħar intervent il-kollega Bostinaru. Grazzi, signora President. Fil-qosor, l-ewwel net. Fl-opinjoni tiegħi u meta nara l-opinjoni u tifsira reali tal-missirijiet ta' dan il-proġett, l-inizjattiva ta' ċittadini trid tkun dwar il-bidla u li jinħoloq impatt fuq il-politika Ewropea u mhux li u strumenti politiċi addizzjonali biex wieħed jagħmel ċertu ħoss politiku u jirbaħ l-appoġġ politiku li ma jiswa xejn imma biex ikun hemm ċertu pressjoni fuq il-Parlament meta iż-żewġ istituzzjonijiet ma jkunu jridu jagħmlu xejn. It-tieni net. Jekk dan huwa lan tal-attività tagħna mela allura aħna jridu infasslu l-inizjattiva b'tali mod biex din tkun effettiva u biex din tkun effettiva fl-opinjoni tiegħi dan ifisser illi qed ikun hemm numru konsistenti ta' firem, li hija xi ħaġa tajba, Irrid tkun hemm numru raġonevoli ta' stati membri għaliex xi kollegi qabel qalu illi ma jridx ikun ikun numru żgħar ta' stati membri li sta forsi qajjem xi tħassib xi stati membri oħra. Ejjew ma ninsewx din hija petizzjoni dwar l-Unjoni il-politika tal-Unjoni u mhux dwar il-politika reġjonali jew il-problemi reġjonali dwar iċ-ċittadini li għandhom dritt jiffirmaw il-petizzjoni u ċar li dawk iċ-ċittadini Ewropej li għandhom id-dritt tal-vot fil-Parlament Ewropew għal Parlament Ewropew irridu jagħmlu l-istess ħaġa fir rigward tal-inizjattivi taċ-ċittadini. Dwar il-verifika, min jista' jagħmel il-verifika? L-istati membri. Hekk għandna miktub fil karti li rċevejna mill-Kunsill u mill-Kummissjoni. U jiena wkoll nixtieq nistaqsi biex ikonna verifika simili li ssir xi kultant kull f'kull stat membri, fuq stat membru. L-aħħar kumment tiegħi huwa għadu xiftit bikri biex nidiskutu l-emendi, jien nixtieq nifraħ il korraporters tal-kontribut tagħhom. Għandna bżonn ta' appoġġ politiku kbir hawnhekk ġewwa Peti u Fafko wkoll fil-plenarja biex aħna nivvotaw jekk mhux mod unanimu nivvotaw maġġoranza konsistenti. Bad biex nkunu nistgħu ninnegozjaw mal-Kunsill u l-Kummissjoni biex ikonna l-aħjar dokument possibbli għaċ-ċittadini Ewropej. Il-kollega Efner anke li l nitolbu biex iżom fil-qosor għalix nisabu wara l-ħin. F'Settembru ser nirkupraw il-ħin, tibżawx. Iva, Sinjora President, eżis kollegi. Huwa suġġett eh, diffiċli, imma diskussjoni interessanti. Ħafna smajna opinjonijiet differenti. Huwa diffiċli li noqgħod inwieġeb għal kull punt bħalissa u se nipprova verament ikun dirett u fil-qosor. Aħna ser uh, nieħdu bis-serjetà suġġerimenti tagħkom u verament napprezzaw din l-opportunità li kena li ma koma hawnhekk. Sur Buzuttil għal numru ta' punti e, illi anka tajna smajtna tweġiba anka dwar il-sessjonijiet konġunti ma' l ufko per eżempju, Ovvjament aħna jista' jkun anke l-korrispondenza li wilkom u dan jottu ukoll għall-abbozz ta' draft regulation tal-Kummissjoni illi tati eh, anka eh, il-sitwazzjoni dwar il-pożizzjoni mnaħa tal-Konsill. Aħna nistgħu nadukom din l-informazzjoni kollha bil-qalb kollha. Seba' bħala supporters oriġinali jidru li huma ftit fil-proposta tal-Kummissjoni lokal persuna tista' tkun persuna waħda li tniedi din l-inizjattiva. Hemm il-proċeduri online u mbagħad sabiex wieħed ikun jista' eh, ħafef il-proċess hemm il-format wieħed jimla u jimxi mal-proċeduri tal-inizjattivi ta' ċittadin. Però rrit juri wkoll illi jkunu ipprepara ruħu li ehm, mexa ehm, anka bi struttura tajba u għalhekk huwa intitolat li jinstema' mod demokratiku. Ikun diffiċli ħafna illi forsi anka naslu konklużjoni fuq din l-idea eh, anka kif ser nikwalifikaw l-inizjattiva anka marbuta ma' l-ammissibilità per eżempju, imniżel moċċar anka fil-labbozz tagħna. Aħna tnajdu illi fil-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea hemm il-bżonn illi ma marrux kontra l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u anka l-punti l-mresqa fil-Trattat ta' Lisbona kif ukoll il-ħsieb għal protezzjoni tal-drittijiet fundamentali li żgur m'għandniex imorru kontrihom. Dawn huma biss eżempji, eżempji diffiċli li kulħadd forsi qed eh, jaħsibhom għalih u nixtieq li eh, da ma tkunx ta' xkila lina, anzi li aħna niftħu iktar lejt ċittadini nistgħu naħdmu iktar magħhom fej anka jkun hemm rappreżentanti minn tal-industrija, iktar lobbyist li jistgħu jersqu qudiem il-Kommissjoni niftħu triq fej iċ-ċittadini b'mod organizzat ikunu jistgħu jersqu qudiem il-Kummissjoni. Din hija mezz ta' vuċi minnaħa tal-ċittadini tal dialogu mal-Unjoni Ewropea anka fil-Trattat ta' Lisbona jmim nizzel illi ta' dialogu u ta' diskussjoni nistgħu nimxu l-qoddim fl-Ewropa. Aħna rridu noqogħdu attenti anka investigazzjoni għaddejja fil-Ġermanja dwar minnu opportunitajiet li intilfu fl-Unjoni Ewropea fej e, iċ-ċittadini ma jistawx ikunu formati b'mod biżejjed Għalhekk għandna bżonn ta' dan it-tip ta' istrument illi uh, mhux li nagħtu il-kelma finali għad deċiżjoni minnaħat ta' ċittadin imma li huma jkunu jistgħu u dim il-kummissjoni u nevalwaw jekk il-proposti tagħhom jistaw jiġu aċċettati jew le. Għalfej uh, m'għandux kull persuna li għanda dritt tal petizzjoni kollha wkoll id-dritt tal-inizjattiva. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar tressieq ta' proposta u nixtiequ illi dan il-punt niddiskutuh iktar fil-fond fuq il-perjodu ta' 18-il xahar. Xaqt ngħid moċċar illi nibża li eh, min qed jgħid li dan il-perjodu huwa twil wisq, pereżempju. Għana tkellmu fuq strument li għazbis għadu jazisti, ħat għadu ma' provaħ, jġifiri ma' nafux eh, diffikultajiet li huma eżistenti fi 23 lingwa differenti per eżempju, fi l-istati membri differenti. Pro kienem eh, inizjattivi li tnedew grazzi anka trattata Lisbona u ridu neħdu anka l-esperjenza minnhom. Fejn il-proċedura ta' ammissibilta' Jiet ikun hemm lok għall organizzazzjoni anka fl-istati membri li anka jinġabru il-firem mit toro minn iċ-ċittadini mod dirett u mhux biss mod eh, elettroniku fejn ikun diskussjoni ħajja anka bejt ċittadini u mhux biss li tafas buttuna fuq il-kompjuter u għalhekk il-proċedura titlob perjodu ta' żmien twil anka dwar dak li smajna illi eh, forse ma nix naslu għal konklużjoni qabel ma naraw daqsxejn ser jiġri naħseb dan jota rapporti kollha u dan huwa punt importanti. Hawnhekk għandna dritt tal-petizzjoni u qed nitkellmu sa dwar dritt li jiftaħ iktar milli tagħti l-opportunità bħalissa l-petizzjoni għalfej hemm din ir-rikjesta li jkun hemm miljun firma fej eh, titlob ħafna xogħol u tella ħafna aspettattiva mbagħad fl-aħħar mill-aħħar forsi ma jinkiseb xejn. Dan jorbot ukoll fuq l-approċċ tal-inizjatur li tkun hemm anka eh, bażi soda minn naħa ta' min jisir deċiżjoni dwar anka xandu eh, fl-ħar mill-ħar jiksab iċ-ċittadin, ġifiri d-dun għadu attenti li ma u iktar frustrazzjoni u li xoll li jkun ġi investit ikun eh, ħaqqu ċertu rikonoxximent. Zgur illi ser ikon iktar diskussjoni dwar dan kollu. Is-sinjora l-grip. Din il-kwistjoni li għandha tkun il-Kommissjoni li tiddeċidi Edeja varji dwar dan jista' jkunu anka naqxej problematiċi. Aħna ser nieħdu dan is-suġġeriment, ser nevaluh bir-raqqa. Mbagħad il-kwissjoni ta' nazzjonalità u ċittadinanza. Dan huwa element importanti li rridu naħdmu fuqu diġamlu li sinjalli rrit nħaffef daqxej. is sitwazzjoni tal-istati iż żgħar E, fit-trattat tal-Lisbona hemm diġà niżel moċċar għaliex dan ġie trattat e, kemm il-darba. Anka fej e, saru ċertu inizjattivi minnaħa ta' ċittadini forsi ma tantx waslu l-bot. Il-fatt ta' talba għal miljun firma forsi tkun diffiċli ħafna anka l-istati baltiċi u hemm anka stati membri oħra li jistgħu jkollhom diffikultà sabiex ilħu dan in-numru. Għalhekk jridu niddiskutu anka l-punt ta' proporzjonalità fejn jidħol il-ġbir ta' firem. Ma jiex nidħol ħafna fil-fond hawnhekk bħalissa, però ser nieħdu dan il-punt in konsiderazzjoni għad diskussjonijiet ulterjuri. Is-Sinjura Lebrun. Jiena naqbel miegħek. Aħna rridu naħdmu b'mod eh, rispettu, so anke jkun hemm ċertu obbligi minħat tal-Kummissjoni li jiġu rispettati. Is-Sinjura Babinska, Iva, aħna rridu nagħmlu ċara illi aħna għanna għodda importanti hawnhekk u nispjegaw anka l-ċittadini mod ċar xser ikollhom disponibli fidejhom flimkien anka ma' ta' petizzjoni il-Parlament trid jagħmel xogħlu u uh, anka ta' dan il-Kumitat eh, naħseb li għanna l-esperienza tajba sabiex nersqu lejt ċittadini u uh, nispjegaw rom eżatt is-sitwazzjoni. Issa fuq il-min uh, ser jeżamina il-talbiet, l-inizjattivi u min ser d deċiżjonijiet. Dan ukoll se ninkluduh fil-ħsibiet tagħna kif ukoll is-suġġerimenti wkoll ta' Sur Bostinar u marbutin ukoll mal-proporzjonalità. Naħseb li naċċettaw il-fatt li l-żmien il-ħin huwa limitat bħalissa ma sax jidħol fil-kontenat kollu u għalhekk ħerqani li jkollna diskussjoni issa fil-laqgħa tal-kumitat li jmiss.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 bisnejdlek li jiena disappuntata ħafna niplora l-fat li għanna bizzoċ minuti li biex nidiskutu punt tant importanti li qed fuq l-aġendi. Din mhux l-ewwel darba li qed tiġri jiena ma nafx kif nista' nispjega il-pożizzjoni tal- kumitat un bat niddiskuti naħseb jien mhux l-unika waħda li naħsibha f'dan il-mod. Jiena naħseb li f'żewġ minuti Eh, għandhom jintużaw eh, eh, xi ħaġa oħra u mbagħad inkomplu war nofsinhar biex kirdu nagħmlu biċċa xogħol sow. Jiena naqbel miegħek u kont labt illi nipposponu xar għal wara nofsinhar għaliex diġà kont indunajt li ma tantx għandna ħin disponibbli. Għalhekk kont labtek. first point of September. India. L-ewwel punt f'Settembru fil-Settembru wara nofsinhar. Do you want to vote for this proposal? September. Irridu nivvotaw dwar din il-proposta Settembru?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 we won't have Mrs. Minor who's come this afternoon. Okay. We have to postpone also the, the other item on the... Irridu niposponu kol il-punt liħor fuq l-agenda. Sir Klein. U prezenti. Tista tiġi wara nofsinarek joġbok. Għarri ser konna nipostponu l-punt fuq l-agenda. So we have only to listen to the, com the commissioner because uh, Rridu nisimaw l-Komissjoni għaliex ma jistaw jiġu. Komissjoni ma tistax tiġi wara nofsinhar. Sinja Minor. Trid titkellem issa? No. Le. Not for your point, for the other point. Mux għal-punt tijak imma għal-punt liħor. Għanna għanna ħafna mistoqsijiet l-Komissjoni. Ma nistawx noqdu nisimu diskors minn ħata l-Komissjoni issa minna ma huma jisimaw l-mistoqsijiet tagħna, din mhix ħaġa raġonevoli ma tagħmel sens. Agree, but it, this is for the other the other item, not your item. For Mr. Dan huwa l-punt liħor, mhux għal-punt tiegħek. Sur Klein. Yeah. Okay